għanna skambju ta' opinjonijiet ma' Sur Bruno Kokeli huwa il-president ta' Dimko il-Komitat. Kif tafu? Dan il-korp, l-emko, għandu rwol fil-Kunsill u għajħejji proposti għal Kunsill tal-Impjiegi l-Affarijiet Soċjali. Għal daqstant, grazzi tal-lessi ħibt Mana. Kfija drawa f'din il-kamra sanna direk il-mikrofonu għal madwar 10 minuti. Biex dwar il-sibijiet tal-Kunsill u kif insabu l-affarijiet fil-Kunsill. Dwar l-opinjonijiet tal-membri ta' dan il-Kumitat nixtieq ngħidlek żewġ punti. L-ewwel ħaġa f'dak li għandu x'jaqsam il-ħinijiet dan il-Kumitat eh, fil-Parlament mhux kuntent dwar il-kondizzjonijiet tal-adozzjoni tal-linji gwida din is-sena. fl-ewwel implementazzjoni tal-istrateġija 2020 hawnhekk aħna qegħdin nistennew li jkun hemm impenn ta' bilħaq dwar deċiżjonijiet importanti marbuta mal-linja ta' politika. Tieni ħaġa f'din il-Kamra fil-Parlament Ewropew aħna ġelidna għall-linji gwida ekonomiċi tal-impjiegi biex ikunu parti mill-istess dokument Iżda il-Kunsil u l-Kumitati għandhom responsabiltajiet differenti, u ma responsabli minn affarijiet differenti, u din is-sena l-Kumitat Ekonomiku Monetarju deċida illi ma jkollux rezoluzzjoni dwar l inni gwida politiċi u ekonomiċi. U għalek dan ipoġġina f'sitwazzjoni komplikata. U jisfurzana biex aħna naraw kif ser naddu l-messaġġ tagħna. Dan jispjega d-dinamika bejn il-kumitati differenti u linji gwida differenti. Dan kollu jinsab fih dan il-kuntest tal-Istrateġija 2020. Lan huwa illi titnaqqas jitnaqqas il-faqar. sar ħafna klim dwar dan fil-kumitat tiegħek dan nafu membri ta' dan il-kumitat ħejja riżoluzzjoni li ġiet adottata f'April. din ir-riżoluzzjoni turi illi aħna konvinti illi dan lan u importanti u rrit jibqa hemmhekk irridu nieħduh ċertu serjetà fuq livell Ewropew. U għalda stant hekk jogħġbok tista' titkellem għal madwar 10 minuti u mbagħad ser ikun hemm sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet. Tajjeb wis grazzi, Signora President. Grazzi tal-li stedintni fisem l-emko. biex jiena ngħidilkom dwar id-diskussjonijiet dwar din strategija l-ġdida u dawn il-linji l-gwida ġodda għall impiegi kif huma ġo prezentati fil-Kunsill. Kontu kalendrier, euh, semble important. Għal ħaġa biex nispjega tħassib tiegħek dwar il-ħinijiet dwar it timing huwa importanti illi nejdu illi flemko aħna nħossu illi il-timetable, il-kalendarju huwa problema. Minnaħa minħabba l-istrateġija ħarġet tartwis, il-proposta tal-Komissjoni ħarġet tartwis fil-bidu ta' Marzu. L-istrateġija ta' qabel spiċċat għalhekk kellna bżonn ta' strateġija ma' lajkem jista' jkun ma stajniex inħallu vojt u kellna bżonn ta' deċiżjoni qabel il-Kunsil ta' Ġunju. Din il-proposta ħarġet qabel il-Kunsil ta' Rebbija u għalhekk ma stajniex niddiskutuha qabel. fil-grupp speċjalizzati u fil-Kunsill. Hekk kif il-Kunsill ta' Rebbija ddeċida fuq ċertu affarijiet, il-proposta l-linji gwida Illi qegħdin naħdmu fuqha issa ġiet ukoll imresqa tard wisq. U għalek, umbat, aħna flemko sibna ruħna niddiskutu dawn il-linji gwida, imma kena okkazjoni wahda biss, darba biss tajna niddiskutu. Kienet il-ġimma mux li għaddit ma ta' qabel. Naħseb li huwa li ngħidu li aħna kena ġurnata waħda biss biex niddiskutu l-linji gwida anke jekk għamilna xi xogħol ta' fil-sottogruppi tal-kumitat. Aħna kellna ġurnata waħda biss meta ma mal-erba' xhur. Jekk tħarsu lejn il linji gwida riformulati tal-2005. U għalhekk mill punti vista tal-emko ma tantx għandna ħin. Jekk aħna rridu niksbu konsens huwa importanti li ngħidu li dan ser ikollu xi konsekwenzi. L-ewwel konsekwenza. L-ewwel konsekwenza hija dwar id-diagnosi dwar għala fallit l-ewwel strateġija, l-istrateġija ta' qabel, fallit għal żewġ raġunijiet. Kien hemm nuqqas ta' proporzjonijiet u kien hemm ukoll nuqqas ta' trasparenza u ċarezza dwar xkonna nifmu governanza u xkienu l-anijiet u koll. Issa ma nistawx nejdu illi biskeda ta' ħin daqsek qasira nistaw eh, niksbu l-aħjar appropriazzjonijiet. Dwar il-linji gwida, jen qed naħseb dwar il-National Reform Programs, l-ostakli li nistaw nsibu, aħna ma nistawx nifmu kif dan kollu nistaw naqdu fl-imkien warek irridu niddiskutu l-linji gwida b'mod astrat. U għalek il-ħagġa s-sir xifti diffiċli biex wieħed jifimma. Issa jekk naraw diskussjonijiet li kien fl-imko. Dawn iż-żewġ aspetti ifissru illi b'xi mod jew ieħor ftit tal-frustrazzjoni. Jiġifieri il-membri tal-emko ma jistawx kollom id-diskussjonijiet kollha ta' tħejjija li kienu meħtieġa. Jidher li l-emko, l-membri tal-emko qegħdin jagħmlu aktar xol ta' supervizjoni milli jieħdu deċiżjonijiet. Għaliex kif qedtilkom irdu nieħdu deċiżjonijiet malajr kemm jista' jkun. Dak huwa l-isfond marbut mal-kalendarju eh, ta' dan kollu u l-konsegwenzi għall-implementazzjoni ta' din l-istrateġija u l-kuntest ukoll. Fil-ħin li kellna disponibbli aħna stajna nikkonsultaw l-imsieħba soċjali din hija xi ħaġa essenzjali. Irridu niżguraw li l-imsieħba soċjali jkollhom input hawnhekk u ma kellhom input fis-strateġija ta' qabel u jider illi ser ikollhom ukoll input f'din l-istrateġija. X'kienet l-opinjoni tagħkom tagħhom ser ngħidilkom tliet affarijiet illi jiena naħseb illi ġew meqjusa. L-ewwel ħaġa, dak li għandu x'aqsam l abbost tal-linji gwida. l Insiba soċjali insistew li l-istrateġija ma trid tkun biss dwar l-impjiegi u l-offerta tal-impjiegi ma wkoll dwar id-domanda. Aħna ridna strumenti biex nimplementaw politika illi ta' bilħaq kienet ser toħloq postijiet ta' xogħol ġodda. It-tieni ħaġa, is-salarji. L-opinjoni tagħhom kienet illi l-lingwaġġ oriġinali li ġi minnaħa tal-Kummissjoni kien pass lura minn dak illi diġà kjenna l-imsieħba soċjali rridu jżommu l-autonomija tagħhom fir-rigward ta' negozjati ta' salarji. It-tielet punt. Dan kien jitratta fl-sigurtà interna. Ovvjament, dan il-kontest tal-kriżi din ir-referenza kienet l-iktar għal mekanizmu tal-qat jew l-impjiegi parzjali li ġew implementati f'ħafna stati membri u ma semew dan f'kuntest aktar mifrus u ma rridu illi l-kwalità tas-sol jiddaħħal ukoll hawnhekk. Kif ukoll xi aġġustamenti oħra. Għal daqstan dan huwa l-punt tiegħi aħna kellna konsulta mal-imsieħba soċjali u ħadna konsiderazzjoni l-opinjoni tagħhom. Issa dwar il-linji gwida nfushom dawn il-linji gwida kif jingħad fl-opinjoni li aħna batna lil kunsill għandu għan fuq perjodu twil ta' żmien. Iżda fl-istess waqt irid jippermettilna biex aħna nkunu nistgħu naħdmu dwar l-implementazzjoni ta' politika fuq medda qasira ta' żmien ukoll. Lan tal fl-opinjoni tagħna huwa illi jinħolqu aktar postijiet tax-xogħol. Postijiet tax-xogħol ġodda. Aħna rridu illi sal-2020 ikonna livelloli ta' impjiegi neħtiġu strumenti biex dan niksbuh u biex dan jinkiseb ħafna stati membri rridu jagħmlu l-isforz tagħhom. Il-proposta min-naħa tal-Kummissjoni għal-linji gwida dwar it-taħriġ u l-edukazzjoni kif ukoll dwar il-ġlieda kontra l-faqar trid tkun aħjar. Irrid ikollha mira aħjar fir rigward tal-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol. Jekk tħarsu lejn il-punt numru seba' naraw li għandna bżonn ta' strumenti biex joħolqu l-postijiet tax-xogħol. Dawn issa jinsabu wara l-politika tas-suq tax-xogħol jinsabu wkoll wara l-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol. Ovvjament irid kemm il-fondi wkoll u hekk qalu l-imsieħba soċjali aħna rridu nieħdu azzjoni dwar il-fatt li salarji ma baqgħux jissemmew fil-proposta tal-Kummissjoni. F'termini ġenerali, irridu nitkellmu aktar dwar il-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol u li dawn irridu jarġgħu jiddaħħlu fil-linji gwida. Irridu kun hemm referenza għall-istrumenti. Li dawn l-istrumenti irridu kollhom budget biex jgħin biex inħolqu l-postijiet tax-xogħol. Imsieba soċjali tkellmu wkoll dwar dak li ser ngħid imma jaqblu wkoll ħafna membri tal-emko, jiġifieri irridu nitkellmu b'mod aktar speċifiku dwar ħolqien tal-postijiet tax-xogħol, dwar il-provista, dwar il-ħolqien tal-intrapriża u strumenti oħra li jistgħu joħolqu l-impjiegi. Aħna ma ridux illi n-nies jiddependu fuq dak illi diġa jeżisti, li diġa jinsab hemmhekk. It-tielet approċ illi ġie adottat minn ħata stati membri dan huwa f'konformità ma' dak illi għal-Kumitat EBSCO. Aħna rridu nagħmlu referenza speċifika għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Fil-linji gwida jrid ikun hemm l-ugwaljanza. u dawn ir-referenzi reġaw ġew misħuqa biex jiġi żgurat li l-ugwaljanza tissemma. Aħna nixtiequ nisimgħu aktar dwar kwalità tal-postijiet tax-xogħol, il-kwalità tax-xogħol innifsu u inklużjoni soċjali. dan nishtiqu ħapparti referenza biex tiġi jiġi midġilet il-faqar. Dan nistgħu nagħmluh biss jekk in-nies jerġgħu jitħlu lura fis-suq tax-xogħol. Jekk in-nies jinataw impjieg dan jgħin biex jitnaqqas il-faqar. Iżda dan ma jfissirx illi l-post tax-xogħol huwa wieħed ta' kwalità u għal medda twila ta' żmien fl-opinjoni tal-persuni li jinsabu fl-emko u għameħtieċ li kunem xi tip ta' fondi għal protezzjoni soċjali fuq livelloli. Il-punt huwa li l-linja gwida numru 10 ma tridx tkun dik illi jiġi biss miġielet il-faqar. Imma il-ġlieda kontra l-faqar trid issir billi n-nies jaġaw jiddaħlu fis-suq tax-xogħol li nataw l-impjiegi għaliex li kieku ma jingħatawx dawn l-impjiegi jiġu esklużi mis-suq tax-xogħol. Issa dak illi imbidel fil-linja gwida minħabba nuqqas ta' ħin li kena linja gwida seba. Aħna diskutejna ħafna dwar għaliex għalixina naħseb li din tirrifletti l-istrateġija kollha meta mqabbla ma l-istrateġija tal-Lisbona, jekk inħarsu lejn istrateġija tal-Lisbona kien hemm linja gwida dwar il-vocational training. Dan għadu jemmek, għadu jeżistu, għadu jeżisti. Issa zidna aktar miegħu. Kien hemm linja gwida wkoll dwar l-edukazzjoni bl-intenzjoni għassuq suq tax-xogħol din żdiedet iktar, hemm iktar vocational training u iktar edukazzjoni minn qatt qabel. Iżda. It-tnaqqis fi strateġija kien saru fil-ħames strateġiji ta' impjiegi li issa saru linja gwida waħda. U għalhekk kena nagħmlu xi għażliet. Għazliet l-aktar marbuta mal-flessigurta. Issa l-flessigurta sabet aktar post f'dawn il-lini gwida. Tkellimna ħafna dwar din il-linja gwida. Wieħed jista jaseb illi jem inqas minn qabel u għalek jistati membri rridu jizguraw illi ma tneħħewx ħafna affarijiet. Bekk it-fassil ma ma jneħħi xej, ma jiprojbixxi xej, ma jagħti aktar awtorità għal affarijiet oħra aktar minn qatt qabel. U jien naħseb li dan wara approċċ ġenerali dwar dak illi ġim daħal f'dan il-linji gwida. Aktar iffokat fuq l-impjiegi, aktar inċentivi għall-impjiegi. Aktar tħassib dwar salarji illi ta' bilħaq jagħtu lill persuni xi inċentiv u salarji li huma konformi mal-produttività u li jgħinu li persuni biex jidħlu fis-suq tax-xogħol u joffri xi ħaġa wkoll lin-nies qiegħda. Dwar it-taħriġ għal matul il-ħajja u l-edukazzjoni li njigwida dwar dan aħna aċċettajna proposti minn tal-Kumitat tal-Edukazzjoni. Iżda kien hemm aktar referenzi kien hemm aktar referenzi għall aċċess għall impjiegi u karrieri għal persuni illi diġà qegħdin jaħdmu. Punt importanti ieħor għad diskussjoni kien dwar linja gwida numru 10. Din il-linja gwida kienet tweġiba għal klawzola soċjali fiħdan it-trattat. Iżda mill-punti vista tal-bażi legali li aħna għandna Dan jirreferi għall-impjigi. U għal daqstant l-inklużjoni soċjali kella tiġi fokata aktar biex il-nies jiddaħlu aktar fil-post fil-suq tax-xogħol. L-abbozz beda bil-klim preliminarji illi jpoġġu l-impjiegi fil-qalba ta' din il-politika kollha tal-inklużjoni soċjali. Din hija għan u l-lingwaġġ mod ġenerali eskludi linji ta' politika oħra illi aħna ħsibna illi ma kienux marbuta mal-politika tal-impjigi. Jew inkella illi huwa diffiċli wieħed jabbinhom mal-impjigi. Dan ukoll jorbot għadak dak li aħna ksibna qabel Ovvjament, l-irtirar huwa forma ta' protezzjoni soċjali u dan irid jiddaħħal ukoll fil-linji gwida. U għalhekk aħna qbilna dwar lingwaġġ sħiħ għal dawn il-linji gwida. Iżda aħna ħallejni fidejn il-Kunsill biex huwa jiddeċidi l-lingwaġġ li ser jintuża flanijiet tal marbuta mal-edukazzjoni u kolanijiet marbuta mal-ġlieda eh, kontra il-faqar dawn ma ġewx diskussi fil-Konsil tar-Rebbija baqgħu miftuħa u għadna ma qbilniex dwarhom fehmkom. Dak kollu li kelli ngħid bħala introduzzjoni ovvjament ser nwieġa għal mistoqsijiet tagħkom aktar tard. Grazzi tassew, ir-rapporter l-onervori Ori Kjosbok.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 u mhux qed jippermettilna li nitbedu mill-punt ewlieni. Intom il l-ewwel persuna mill-rabbozz tar-rapport li hija differenti fis-struttura tagħha u fl-enfasi illi aħna rċevejna minnaħa tal-Kommissjoni u xanda tkun il-bazi tad diskussjoni fil kunsil Jina naħseb illi mal-analizi tal-fallimenti tal-trattat tal-Lisbona, ħna kol nistaw naqblu ma dak li tqal eh, issa li aħna nistaw nġbdu l-istess konklużjonijiet. Wieħed mill-ikbar żbalji kienu li l-lanijiet jew il-linji gwida tant kienu poġġija b'mod ġenerali li blebda mod ma stajna li monitorjaw il-prestazzjoni mm, tagħhom Jina rajt kull ma qalu l-istati membri kullħat eh, mwetta il-tiġijiet li kienu mitluba minnom. Imma fl-ħar mill-ħar jek inħarsu lejn dak li ħna konna fjanajna li nwet u xorta wahda edin inkaxku saqajna sew. Għalek nistaw nejdu li nilqaw il- fat li jem dawn il-linji gwida li d-daħlu dawn ma l-antaħom u għali in tejbu l-impjek Ovvjament din xi ħaġa li ħadd ma jista' jiddubita. Ma sebx li l-lan tal-75% hija għolja wisq, minkejja li twettiq ta' din iċ-ċifra tista' twassalna għal xi problemi. Ehm, bat miex biss kwestjoni ta' politika għall-impijek minnaħat tal-istat hija l-ekonomija li jista' toħloq inna x-xogħol. Ġifieri l-ewwel ħaġa li għandna nagħmlu hija li noħolqu ċertu kondizzjonijiet ekonomiċi biex ikun hemm domanda għal aktar xogħol u rridu nqisu il-opportunitajiet ekonomiċi kif ukoll l-isfidi. Dawn huma l-koll pożittivi iżda ħaġa bagħad inqas pożittiva għal fatt li għandna l-linji gwida aktar ġenerali mhux nuża se koerenti għandek isek tifel żgħira ħares ġotieqa ta' ġugarelli u eh, u tħares fil-ħanut jixtieq illi jixtri kollox ma ma jafx eżattament xiri. Tu laħseb li l-istess ħaġa hawnhekk. Aħna għadin nippruvaw niddefinixxu dawk li verament nridu, verament neħtieġu sabiex nkunu sew u aktar xogħol. Waħda minn dawn l-affarijiet hija li nippruvaw nfasslu sottoġġettivi. Naf li hemm ċertu kompetenzi nazzjonali iżda xorta waħda nixtiequ nagħtu xi eh, tip ta' linji gwida fuqhom. Peress li mhux qed nitkellmu dwar linji gwida mandatorji, nistgħu forsi mod iktar korriġġuż nafaslu dawn l linja gwida, mbagħad inkunu nistgħu iktar qalbina meta nfasslu dawn is-sottoġettivi. Ġifieri meta ngħidu li aħna rridu din il-mira tal-75% ta' impjieg nistgħu nżidu li fil-parentesi l età ta' bejn 20 u 24 il-proporzjon għandu jkun ta' xi mill-inqas 90% li huwa bħalissa qed jkollhom eh, qed jieħdu l-edukazzjoni. Għaliex U għet mill-elementi l hija li nħeġġu zaza biex jissoktaw eh, bil-studji tagħhom u jtammu kemm jista' jkun malaj biex ikun jitlu fi suq tax-xogħol malaj kem jista' jkun. Jekk aħna ma nabazzawx xitib tal ta' gwida konkreta, daħan nitilfu kollox. il lingwaċ il-klim firaħ ser jisfa fi xej ħanispiċċaw ukoll problema ta' faqar fost it-tfal. Nafu illi dawk li qegħdin ibatu il-faqar ta' tfal, fost it-tfal, għandhom inqas opportunitajiet li kolom aċċess għall edukazzjoni u ovvjament għas suq tax-xogħol. U ma tantx ikun nistgħu nużaw bat jekk u meta jiżdied il-talba fis-suq tax-xogħol. u kol pala emenda ħaġa li qabel ma ġiex imsemmi. Nixi nejt li l-ugwaljanza bejn is-sessi u parteċipazzjoni ta' kemm in-nisa u rġil huma importanti biex wet jidħol fis-suq ta' xogħol imma dan jista' jirnexxi biss jekk istituzzjonijiet ta' tfal fejn hemm servizzi jiġu provduti li jieħdu ħsieb it-tfal waqt li l-mara għadha xogħol dawn u l-koll iridu jitqisu għalhekk jinnizaw li marridu fondi kozjoni soċjali li kunu basta li nusawom sabiex nofru l ta' servizzi ta' tfal biex l-lommijiet tagħhom ikunu jistaw joħorġu jaħdmu. Il-konsillu kol jisu mux qed jirraġixxi għall element illi aħna naraw bħala importanti ħafna. Hija natura ta' xogħol innifisa din qiegħda tinbidel u dan qed imur jitfit bil-bidla li tissir fil-ekonomija. Speċjalment meta nqisu impjieg mhux tas-soltu fejn ma tantx għandna daqshekk eh, informazzjoni dwarha. Dan it-tip ta' kontratti huma sejħa atipiċi mhux tas-soltu. Iġifieri għandhom bżonn pereżempju jaqgħu taħt il-kategorija ta' part-time, mistoqsijat imnaqsin, minn da soltu, dawn huma il-kol tip ta' xogħol li ma tantx tiġu meqjusa. U sabiex inqisu dan l-importanza ta' nettif ta' xogħol mhux tas-soltu, nistgħu neħu l hekk, irridu nsemmu fil lini gwida tagħna sabiex u bat l-istati membri iffasslu ir-reġislazzjoni tagħhom rigward dan it-tip ta' xogħol mhux tas-soltu. Aħna qegħdin nagħmlu eh, l-istess, aħna fil-fatt għandna kif eh, diskutejna bots ta' rapport fuq dan it-tip ta' xogħol fih dan il-kumitat tagħna stess. Il-disgwit ukoll li huwa dej dwar il-taħriġ eh, fl-iskejjel u l-barra mill-iskejjel li aħna ħsibna li għandha tkun ta' kwalità għolja li hija mirata lejn il kizba ta' ħiliet u għarfien ta' kwalità għolja biex tejn li dak li jkun biex jidħol fis-suq tax-xogħol u jkollu xogħol tajjeb, din tip ta' politika għandha servi bħala l-mira u l-nija tal-nijiet tal-politika tal-impjek u kriżi attwali ma tnaqsitx anzi żidet il- differenzi bejn l-istati membri għal dak li xaqsam l-impjek għalhekk Sakemm għandna l-odda dispożizzjoni tagħna għal dan il-an, aħna għandna nippruvaw inneħħu dawn it-tip ta' differenzi. Infatti konna qegħdin infittxu dawn l-elementi fejn hemm riservi għad dispożizzjoni tagħna. Konna qed per pereżempju dwar persuni b'disabilità. U dan din għandha enfasi iktar b'saħħitha. U qed tingħata din enfasi iktar b'saħħitha kull ma jmur jekk dawn naqduhom opportunitajiet mal-impjieg, ikkonna ħafna iktar ammontu ta' ta' persuni li huma impiegabli. fil kliem ieħor aħna naħsbu illi dawn is-sotto oġġettivi, ġifieri oġġettivi sekondari, għandhom jiġu nfasla għalhekk jiena nista' ngħid li nżomm ma' design fil-mija għal zaza emmin jgħid li din iċ-ċifra hija wisq baxxa, anzi emmin jgħid li zaza li ħafna iktar minn minn hekk jistgħu jmorru l-iskejjel. Din hija prekondizzjoni biex dawn ikunu l-esti li jitlu għas-suq xogħol iktar il-qoddim rridu nerġixxu wkoll għal opportunitajiet li qegħdin jinbidlu f'dak jaqsam is-suq tax-xogħol u l-politika ekonomika li għandna nintegraw. Il-programm irid ikun tajjeb biex fuq il-vel tekniku biex ikun nisaw sibu soluzzjoni l-est li niddiskutija din ċertu linji gwida ekonomika ekonomiċi jistgħu jintużaw anki fuq linja orizzontali sabiex inkunu nistgħu noħorġu proposti li jistaw waslu għal ċertu soluzzjonijiet li aħna nridu. Imma wkoll ovvjament jridu ikun hemm oqsmoħra relatati li jridu jitlu hawnhekk. Il-Kunsill u l-Parlament ukoll jaqblu illi l-ewwel qabel kollox hemm is-strateġija tas-sena 2020 illi nistgħu naħdmu għalija permezz ta' tkabbi tal-persuni li qegħdin eh, fil-suq tax-xogħol. Grazzi. Naddu issa għal kellima oħra, s-Sinjor Stanbrook, u bat s-Sinjor Trunen. Jekk ġobkom, n-tħidu ġaqsa King, daqsa rapporter. Grazzi, grazzi tal-li kontu inti għaltak biex t-diskuti dan il-linji gwida. Nċertu għaffariet dwar kontenut u l-komitat tawna żewġ diskussjonijiet fil-font rigward il-punti jew l-enin, għalek aħna memx għalfejn id f'dan it-tul u jiena ċert li jintom tafu dwar il-punti ewlenin u zvantaġġi għazzazah fis-suq tax-xogħol, l-importanza li wieħed ikollu xogħol deċenti. Jiena xtaqt nitkellem għaliex. Xtaqt nitkellem dwar il-periodu ta' żmien u l-parteċipazzjoni tal-Parlament. Iċ-ċittadini ħattruna b'sabiex aħna nħarsu l-interessi tagħhom. Din huwa l-ewwel shadow rapport kbir tiegħi. U ximta qisma ta' jkun hemm eh, kunsil ġej Junju, ġili nimda ngħid qed nitkellem mal-ħajt. Meta niġi biex niddiskuti il-rapporti tiegħi u l-opinjoni tiegħi, inti titati każ dak li qed jgħid dan il-kumitat għaliex il-Parlament huwa eh, rip in-nies, rip iċ-ċittadini. U titħarsu lil-in mill-linji tal-partit din qed ta' kooperazzjoni li jiena nixtieq nara li ġunju li f'Ġunju jieħduna bis-serjetà. Għaliex aħna dawk li rridu niddiskutu għadi u eh, nħabtu wix ta' man-nies. Aħna rridu namlu tajjeb għal da kollu li jisir hawnhekk fuq livell Ewropew. Grazzi. Grazzi, Sinjura Turunen u Batisju Kornizel. Grazzi tassew, grazzi sew tal-li tajtni ċans nitkellem, tal-li tal-li ġejta unek fosna. Zewċ affarijiet la' net Il-trattat, il-bazi ta' trattat tal nigu jida numru 10 hija importanti. U inti ma tkellimx dwar l-bażi ta' trattat u importanti li naraw li kollox huwa miexi kif suppost, hemm ħafna bażi ta' trattati li għandhom linji gwida fuq il-eskużjoni soċjali hemm it-trattat tal-Unjoni Ewropea pereżempju artiklu 3 qed nikkwota. Ġlida kontra l-eskużjoni soċjali. Bat għaddek it-trattat fuq it-TFEU, artiklu 9 li hu interessanti ħafna, li jitkellem dwar l-implementazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet tiegħu l-Unjoni għandha tqis il- fatt li hija meħtieġ biex meħtieġa li taċċerta li jkun hemm impjegoli u l-ġrida kontra l-eskużjoni soċjali u l-faqar. Jiena naħseb għalhekk li trattat ġiti koprina sew. Hemm artikli ovvjament oħrajn li tista' ddaħħal jekk trid. Jiena din qed isemmija l-kumitat għaliex hemm din id-diskussjoni għaddej fil-Kunsill bħalissa u eh, naħsbu illi hemm soluzzjoni għalija. Jidu nitrattaw il-faqar fl-Europa u nitrattaw il-miljoni ta' persuni fil-faqar u l-miljoni li qed jaħdmu l xorta u ma' foqra. Dan huwa messaġġ li kumitat tagħna jista' jibgħat. Meta wkoll norbtu il-linji gwida ekonomiċi ma' dawk tal-impik, inti tgħid li aħna neħtieġu għodda konkreti politiċi biex noħolqu xogħol. Iż Iżda, naqbel, iżda jekk il-punt ta' tluq tagħna huwa li l-aġenda hija waħda ta' tisħiħ tal-budget u naqis fil-budget mingħajr ma naraw kif nistgħu noħolqu xogħol ġdid. Ma mhux nkun ma ħanaslhom kien ħankunu biss qegħdin nifokaw fuq it-tisħiħ tal-budget li hija perikolus għall-impjiegi il-linji ekonomiċi jridu imorru jitfit mal tkabbi tal-ekonomija. Merci beaucoup, Madame Cornelissen, puis Madame Schroeder. Madame... Grazie, signor Cornelissen, un batte, signor Schroeder. Grazie, grazie per tal-informazzjoni, jenna kont kontenta ferm, il metasmite li inti għed eh, tisħaq fuq il- titib fil-qafas tal impigi aħna jridu nedukaw, il unħeju il-suq ta' xogħol, ma jridu kolem xogħol għalihom. Inti, mod partikolari ma semmejċ il-xogħol li huwa favur l-ambjent. Jekk aħna ħanilħu din istrateġija ta' sena 2020 li noħolqu ekonomija ħadra, inklusiva, u bazata fuq l-arfin mela x-xogħol il-ġdid li ħanibnu għandu jiffoka fuq li jkun ekoloġikament favorevoli. Aħna u koll irridu naraw minn se jimla dawn it-tip ta' xogħlijiet mhux biss issa man kif soċjetà li qed tixjeħ li ħan nistabu fija minna u mhux għaxar snin oħra. konna naħsbu sew dwar l-arranġamenti tax-xogħol U ħafna affarijiet jissemmew rigward li naqdu x-xogħol u l-kura ta' tfal u flessibilità l-impjegati. Iva, ma qed naħseb eżattament kemm huma lesti l-istati membri illi jaqtfu u jistinkaw sabiex jagħtu il-dak li jkun id-dritt għal xogħol part-time, għad-dritt għal xogħol fuq sijat flessibli, xogħol li jistgħu jaħdmu d-dar, li jaħdmu ma' per esempio jistgħu jagħmlu xogħol li huma persuni b'diżabilità jew min huwa ġenitur. Dan it-tip ta' xogħol ta' mhux tas-soltu irid isir tas-soltu. U sa jekk ħajkun hemm min ħajoħroġ mis-suq tax-xogħol, dan kollu ħajorbot fuq kif aħna nistgħu naqduhom ma' drittijiet eh, ta' impjegati għal sikurta soċjali, impjegabilità, ecc. Jekk aħna jekk aħna flok inħarsu lejn il-flessikurtà ngħaddu l-ewwel għas-sikurtà mbagħad il-flessibilità, nimxu aħjar. Għalhekk kan nissuġġerixxu xi emendi biex jiddaħlu hawnhekk. U ix qed nistenna bil-ħera bis nisma' x'inhu ma t tiegħek, grazzi. Grazzi. Għanna disa minnis nies jixuq li tkellmu. Iżda b'xorti ħażina ħajkonni naqsilkom il-ħin għad dispożizzjoni tagħkom għaliex nixtieq nitkellem għal komissjoni fuq il-kalendarju. Eh, ma diħ nista' nagħmlu fl-aħħar. Allura, il-Sinjor xorti ma' Sinjor Rabti. Grazzi tassew, Sinjura Ċer, sinżon fil-qosar. Għandi mistoqsija, ewlenija, inti illi irridu nifokaw fuq ix-xogħol. Walħal inta x-xogħol. X'inhu ir-rwol għall-inizjattiva ta' dan it-tip ta' xogħol li huwa favur l-ambjent li aħna saqna fuqu fil-Parlament? ħaġa oħra li inti qed, inklużjoni soċjali għandha tkun marbuta ma l ndaħlu id-lennis fuq suq ta' xogħla darbohra. Iżda, kondizjoni, ewlenija għaldi għandha tkun illi nwet l-proposta tal-Komissjoni dwar l-edukazzjoni u li titkompla l-edukazzjoni fost ċittadini ġifiri nindaħlu persuni fil-xol, fil-posta xol, nżommu fil-posta xol, naħol u posti ta' xol ġodda, irridu nsuktaw bl dawn l-inizjattivi, kemm hemm pereżempju min huwa għamwarrab mis-suq tax-xogħol. Dak il-każ edukazzjoni taħriġ huwa ewlieni. Hekk tgħid il-Kommissjoni għaliex mhux tifxed tappoġġaw dan l-approċċ. Grazzi, Sinjura Rapti u Sinjur Postur Pupaki. Grazzi tassew, Sinjura Ċer. L-ewwel net nixtieq ngħid li wara li smajt il-Sur Stiker Issa ngħidilha naqbel bisħieħ, però għandi mistoqsija. U din mistoqsija hija l-rappreżentant tal-Konsil kif ukoll għal kumitat tagħna stess. U kull min hawnhekk segwa l-istrateġija tal-Ewropa 2020 bir-reqqa. Permettu li ħalli nuża din l-espressjoni. Jiena abżitli biex ngħidlek illi qed nitkellmu kollu dwar l fejn 2000-2000. Għaliex waqt li ħana qegħdin diskutu din l-istrateġija 2020 jidżer illi l-Ewropa 2020 mietet. F'parentesi. Eh, qed nitkellmu dwar sikurtà, qed nitkellmu dwar il-prospettivi, qed nitkellmu dwar opportunitajiet għal postijiet tax-xogħol. Iżda fl-istess ħin li qed nagħmlu dan, il-kriżi ekonomika u s-sitwazzjoni ekonomika illi illi qegħdin jiffaċċaw is membri kollha e, hija fil-fatt realtà differenti ġdida u differenti l-affarijiet huma ħafna iktar ibsin għażada biex jisibu xogħol. Qed naraw il-pagi li qegħdin jonqsu kull ma jmuru ma nistgħu nagħmlu xejn. Iġifiri kull stat membru fuq livell individwali qed iħabba twitxu mar-realtà ibsa ħafna. Iġifiri jridu naqsu l għanijiet nazzjonali. Għal ħafna inqas minn dak li nixtiequ jiena rrid li kon nirnexxu fil ġija 2020 għall-Ewropa iżda fil-prattika Sinċerament, minix qed narana d-dedin mixin fit-triq tajba, qed nitkellmu dwar xogħol li huwa favur l-ambjent, nitkellmu dwar xogħol ta' kwalità tajba. Iżda mhux qed naraw ir-realtà, jiġifieri il-ġejjini imċajpar illi iż-żgħażagħ ħajkunu qegħdin iħabtu wiċċhom magħha. Grazzi. Signori, jidder li jed diskutu il-linji gwida tija opportunità tajba biex niddiskutu għatta soġġetti. Għanna proposta mill-Kommissjoni kif ukoll minnaħa ta' rapporter u għallura forsi għanna nikkonċentraw iktar fuq it-tibdiliet li nistaw namlu għal dokument li għanna qoddimna u mux li jikonna diskussjoni ġenerali fej kullħat sempliciment jgħid l-opinjoni tiegħu. Id-diskussjoni tagħna għandha tkun konnessa mal-progress tan-negozjati u flimkien mal-Kunsill għandna nikkonċentraw fuq il-punti ġa definiti minn imko u fid dokument li ndbat li l-Kunsill u proposti ta' rapporter sur Pupaki sumbat il-Sinjor Tinem. Eh, ευχαριστούμε για την Grazie tassew tal-prezentazzjoni tiegħek. Jiena naqbel bisieħ ma dak li inti qed. Iżda, permezz l-emendi, nixtieq ngħid li hemm ċertu punti li għandna nisħu dwarhom. L-ewwel nett, illi nadattaw fil-ġejjini għarrib, għal dak nġeqsa ix-xogħol ċertu kwistjonijiet. Aħna rridu zomu u dimajnejna ċertu kriterji speċifiċi. Rridu nifukaw fuq il-kwalità tax-xogħol. Iġifiri, irridu niftakru il- kontratti illi jorbtu maħħom responsabilta soċjali u bat għandek tip ta' xol għattipiku, eh, ġifiri, mux ta' soltu tip ta' kontratti li jistaw jitfasslu f'dan il-rigward, u bat għandek il-qat il-skużawni eh, l-impjek illegali irridu nikornaw ruħna fuq livell ta' strategija Ewropea billi nsaħħu il-kohezjoni soċjali. Ovvjament, dan għandu jkun mezz ewlieni ta' kif inneħħu għal kollox dan it-tip ta' diskriminazzjonijiet. Grazzi. Signora Tinem, grazzi għafna s-sur kroketa li ġejta unjak biex t-diskutu maħna. Jekk ikonna xi proposti eh, jew domandi fil-kumitat, nixtieq insaqsik jekk dawn hux ser jiġu riflessi. Ntijet li l anijiet eh, tal-faqra ta' maġġorġ negozjati u summit ta' marzu maħdu għamil lebda dikjarazzjoni definita dwar dan l daqstant u importanti li fil-linji gwida it-talbiet ta' jiġu riflessi. Kien hemm kritika fuq uh, il-lingwaġġ li jintuża l-għanijiet eh, dwar il-faqar u aħna qegħdin nitħasbu ħafna dwar definizzjoni tal-faqar. Dan rajni fid-diskussjonijiet kollha li kellna qed naraw li hawn nies li qegħdin jaħsbu dwar kriterji differenti u din hija xi ħaġa li tinkwetana ħafna għal daqstant iridu nkunu nafu eżattament sal imma stadju l-implementazzjoni tal-anijiet nazzjonali ser marru jiser jgħaddu permezz tal-Unjoni Ewropea u u mux ser ikonu nużaw l-anijiet nazjonali. Grazzi il-kellima li miss. Is-Sinjura Over. Grazzi, Sinjura President. Meta aħna nitkellmu dwar il-mod ta' kif mixien l-affarijiet, l-ewwel nettu importanti ħafna li jkollna xogħol ta' kwalità b'valur miżjud għal daqsant u hija importanti li l-politika tal-impjiegi tappoġġa tibdiliet fl-istruttura ekonomika. Mod ġenerali, xogħlijiet li ntilfu sparixxew waqt il-kriżi mhux ser jiġu ikkreati sa ċertu punt. Għaldaqstant aħna rridu natu risposta, rridu nrispondu għal din il-bidla. U rridu nassiguraw li l-politika tal-impjiegi tiggarantixxi lil ħaddiema li ikollhom trasferiment biex dawn ikun jistgħu jaddattaw għat-tibdiliet fis-suq tax-xogħol. Irridu nieħdu konsiderazzjoni wkoll l-anijiet fuq meta twila ta' żmien rridu niggarantixxu li dawn it-tibdiliet jittieħdu konsiderazzjoni meta aħna nelaboraw il-politika tagħna. Fir-rigward tal-faqar. Din hija sfida importanti ħafna. Irridu niggarantixxu il-possibilità li l-gruppi soċjali kollha jkunu jistgħu jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol rispettivament minn fejn ġejjin u x'inhu l-livell ta' edukazzjoni tagħhom. Lew net rridu niggarantixxu sigurtà lil kulħadd u rridu nassiguraw li n-nies ikollhom il-motivazzjoni biex jaħdmu. Kumment li rapporter. Forsi illum huwa diffiċli ħafna biex qablu l-istat tal-impjiegi fl-istati membri kollha f'27 istat. F'xi stati membri hemm xi benefiċċji però hemm ukoll dawk li ma jeħdux benefiċċji. Uħud pereżempju għandhom perjodu ta' għat xhur jew 9 xhur oħrajn għandhom ta' 36 xahar, allura situazzjoni hija differenti. Fl-istati membri fejn in-nies għandhom benefiċċji għal perjodu qasir ta' żmien, is-sitwazzjoni allura mhijiex daqstant tajba. Grazzi, Signora President. Burkjalla tajn razzam. Fil-qosor, nibda biex nitkellem dwar dak li konkludi dwaru l-onervoli rabti. Għanda raġun. L-approċ li għanna Edin diskutu l-approċ li għanna l-impjigi, ma edin ninsew ir-realtà li għemmen barra, pajizi bħal tiegħi, Portugal, Greċja per eżempju, Spanja. Edin jimponu politika ta' austerità, tnaqqis, tnaqqis l-investiment pubbliku, zidiet fit-taxxa, tnaqqis fis-salarju, tnaqqis fil-poter tal-akwist, su so internizar inqas investimenti. U għal stant, inqas impjiegi u għalek iktar qatt. Aħna hawnhekk qegħdin niddiskutu l-approċċ illi ser njedu, ma jekk ma narawx il-politika makroekonomika illi mhux qed ħalli biex l-impjiegi jikbru xejn mhux ser jinbidel. Kollu ser jibqa' l-istess din hija kwistjoni ewlenija. Irdu nibqgħu inżommu approċċi għabbażi tal-rispett bisħieħ tal-patt ta' stabilità għatnaqis tal-kriteri ta' konverġenza dan ifisser illi aħna se npoġġu friskju id-diskussjoni kollha illi qed ikonna hawnhekk. Imbagħad nixtieq inżid xi ħaġa. Hemm tliet aspetti rridu nikkonsidrawhom li nitkellmu dwar il-flessigurta issa jista' iwassal l aktar prekarjetà għaliex aktar ħaddiema huma obbligati li jaċċettaw kull tip ta' xogħol biex huma jaqalaw il-ħobża ta' kuljum tagħhom. It-tieni ħaġa. L-ugwaljanza. Hawnhekk in-nisa huma dawk li huma l-aktar milquta. bil qat il-faqar, il-prekarjetà tal-impjiegi fost in-nisa dan kollu qed ikompli jikber Kif nistaw innaqsu il-faqar? Kif nistaw niprezentaw dawn ir-rapporti biex aħna naqsu il-faqar jekk aħna ma nikkonsidrawx l-approċċi makroekonomiċi? Din hija l-ikbar kwistjoni illi trid tħassibna l-koll. Sira Um, Grazie, signora President. il lini gwida għandhom jiġu konsidrati b'konnessjoni mal krizi ekonomika u għal daqstant rridu namlu użu minn dan biex eh, natu spinta li xalliet u li l-investiment fil-futur. Għadu attenti għal eh, l-social stabilizers fl-inni gwida t-nejn, rridna mela ċara dwar il- eh, regolamentazzjonijiet issa f'linja gwida numru 7 għandi domanda. Din hija kwistjoni ta' krijar ta' xogħlijiet. Minħabba l fatt li m'hemm l-ebda dikjerazzjoni speċifika fuq il-ħin tax-xogħol u il-breakdown tal-ħin tax-xogħol li jimplika wkoll il-ġlieda kontra overtime eċċessiv. Jiena nixtieq inkun naf eżattament int x'għandek xi tajt dwar linja gwida numru 7. Kellima li miss. Grazzi, Signora President. nil din l-opportunità biex niddiskuti din ma'kom. Hija diffiċli li tgħid li dawn il-linji gwida mihomx neċessarji għaliex is-sitwazzjoni tal-impjiegi mhijiex waħda ċara il-linji gwida naċċettawhom iżda hemm ċertu periklu li nixtieq nenfasizza. Aħna għadna malħaqniex l-anijiet tal-istrateġija ta' Lisbona u l-kwistjoni hija jekk aħna u ser nilħu l-anijiet tal-linji gwida tal-impjiegi. L-għana u lini u wieħed ambizzjuż ħafna. impjeg ta' seb ta' bejn 70 u 75 fil-mija fl-Ewropa hija xi ħaġa ambizjuża ħafna. Issa fir-rigward ta' linja gwida numru 10 aħna revedejna l-anijiet tagħna u morna l-ara aħna fil-bidu, aħna għedna li ser nirradikaw għal kollox il- faqar, mod partikolari l-faqar fost it-tfal, iżda aħna issa naqasna l-anijiet tagħna. Aħna edna li ser nejnu 20 miljon persuna biex joħorġu mill-faqar. Allura dan xiejt dwar it-titji fil-percentaċ tal-impiegi forsi dan jista' jsir askapitu tal-eradikazzjoni tal-faqar. Allura rridu noqogħdu attenti dwar x'tip ta' mezzi ser ikunu disponibbli għalina biex jagħmluha disponibbli għall-istati membri biex jimplementaw il-linji gwida mod partikolari fil-każ tal-faqar. Fil-każ tal-pajjiż tiegħi m'hemm l-ebda rieda politika biex nidġildu, tiġi midġilda il-povertà. Mhuwiex bizzejiet li nagħmlu skambju ta' opinjonijiet għal daqstant il-Parlament, il-Kummissjoni u l konsilli iridu jikkooperaw biex jippruvaw jisibu il-mezzi ta' kif se jiġġieldu il-faqar. F'dawn il-linji gwida jiena ma' qed nara xejn dwar il-mezzi disponibbli biex niġġieldu pereżempju x-xogħol illegali. F'din is-sitwazzjoni ekonomika bħalissa ħafna nies din jaħdmu b'mod illegali għax għandhomx għażla oħra. Għallaqstant il-domanda tiegħi hija x'ser tissuġġerixxu biex insolvu din il-problema. Is-sur Lemer. President, jena smajt eh, din eh, diskussjoni bir-reqqa u kol dak li smajt kien ħafna klim differenti, ħafna paroli, ħafna aspirazzjonijiet. Ovvjament irridu naqsu il-povertà, rridu nelimina l povertà u kol il-qat fost iż-żgħażagħ dawn huma qanijiet tajbin ħafna u fil-fatt tista' tiġbor dawn il-lini gwida kollha u tgħid sempliċement aħna rridu immorru aħjar, rridu nimxu aħjar, però x'ser nagħmlu biex niksbu dan. Ovvjament, il-kollegi f'din il-kamra hawnhekk u ma mmexxija minn eh, kompassjoni lejn dawn iċ-ċittadini f'diffikultà kbira ħafna, iżda rridu nipproponu mekkaniżmi speċifiċi dak li qegħdin nagħmlu aħna qegħdin nagħmlu obbligi speċifikazzjonijiet fuq l-impjiegi biex inżidu il-labor cost biex innaqsu l-kompetitività tal-ekonomija Ewropea u l-konsegwenzi ta' dan kollu ta' dan kollu jekk dan kollu jseħ ser ikun inqas kabir ekonomiku u iżjed qatt. Għal daqstant, simpatija lejn dawn il-ħaddim individwali mhux neċessarjament ser iwassal għal prosperità u tkabbir għal komunità in ġenerali għal daqstant jena nissuġġerixxi li għalkemm jiena tajt sitwazzjoni kera hemm xi eh, aħbar tajba u nixtieq najt il dawk kollha li qegħdin jismawna li eh, pereżempju waħed waħda mill-kollegi tagħna ftit ħin ilu qalet li jisa qed tiktab rapporti u ma qed jaslu għand ħadd qed tiktibhom għal xejn. Kollega oħra qalet li dan il-komitat huwa viċin taċ ċittadini, però nista' nsaqsikom kemm il-darba aħna morna barra fit-toroq u kellimna lin nies li ċittadini li min iħaddem, eċċetra. Huma Isaqsuna għalfejn qed tibqgħu tatuna dawn ir-regolamentazzjonijiet kollha li huma ferm diffiċli, ferm huma flus u qed jiskoraġuna milli ninvestu iktar u milli nimpjegaw iktar nies. Dak li għandna nagħmlu jekk aħna nies serji, Sinjora President, huwa li nirrikonoxxu li hemm ftit Wis li nistaw namlu f'dan il-parlament aħna biex nikreaw iktar xalijiet, iżda hemm ħafna x'nistgħu namlu biex inneħħu il-disinċentivi li jem għall-impiegi. Sfortunatament, aħna f'din il-kamra jider li għetnuħol u iktar disincentivi għall-impiegi li huwa fil-fat il-kontrarju tax suppost edin namlu f'dan iż-żmien diffiċli ħafna. Għanna bżon ta' regolamentazzjoni, irridu inqas stazzjoni, u mbagħad ikonna iktar kabin ekonomiku u ikonna xogħlijiet ta' kwalità tajba u l-impjiegi li nixtiequ. Grazzi. Grazzi. Issa naddu għas-Sinjor Costa. Grazzi tassew ta' din il-laqa tijak maħna u ta' dan il-konfront li naħseb li huwa siwi ħafna. Aħna l-koll nafu illi dawn il-linji gwida għedin nifaslu għom fi żmien ta' krizi kbira. U għalek il-koll nafu illi il-politika kollha palissa mhijiex daqshekk adattata, iżda jridu nkunu responsabbli u nagħtu kontribut kostruttiv. Jidirli illi ir-rapporter diġa daħħal ċertu affarijiet fiħdan din il-proposta tal-linji gwida huwa ra li hemm tieġa kbira, speċjalment fil-kriżi, li l-politika ekonomika u tal-impjiegi tal-welfare jiddaħlu aktar li xissa dawn il-kwistjonijiet huma marbuta aktar flimkien flimkien ma' suġġett illi jiena naħseb illi maħniex nisħu dwaru bizzejiet fil-linji gwida jew inkella irid tiġi saħħaħ aktar. Ġifiri dak tal-investiment fir-riċerka fil innovazzjoni u fil-taħriġ ta' kwalità jiena jidhirli li dan huwa suġġett jekk naraw l-aħħar rapport tal-OECD jgħid illi illum il-politika l biex toħloq l-impjiegi irridu jaddu aktar minn qatt qabel minn investiment kbir fil-kompetenza, fil-innovazzjoni u fil-riċerka pubblika u privata. It-tieni punt li nixtieq nisaq dwaru huwa dan. Aħna qed inkomplu ngħidu li falliet l-istrateġija ta' Lisbona. Jiena ma naħsibx illi ma kienitx tajba l-istrateġija fil proposta l-enija taħħa ġifiri li tibni Ewropa imsejsa fuq il arfin il-kompetenzi u l-kwalità. Jina naħseb illi aħna irdu naraw x'falla f'din l-istrateġija. L-ewwel ħaġa l-istrumenti nuqqas ta' għanijiet kif kienet jgħid rapporter għanijiet intermedji u jista' jkun li kun hemm nuqqas stabilità illi ikonna parametri illi nistgħu naqsmuhom bejnietna u li huma wkoll eh, għandhom l-anijiet aħarin. Jiena nħoss illi eh, għanna bżon ta' analiżi kritika ta' strumenti ġodda u anke ta' strumenti ġodda marbuta ma' inċentivi u disinċentivi fi rigward tal-fondi strutturali. Jiena naħseb illi din il-parti tkun aktar strateġika, trid tiġi marbuta u kol ma' welfare ġdid aktar adattat għal flessibilità ta' suq ta' xol illi spiss ikisser ġenerazzjoni sħaħ ta' zaza permess ta' xol prekarju u għalek u aħjar li norbtu rapporti annwali li rridu jħejju l-pajizi membri eh, dwar l-użu tal-fondi u l-rapport annwali dwar l-linji gwida dan irridu norbtu aktar f'dan ir-rigward jidirli illi mhix b'saħħita biżejjed il-parti dwar l-istrumenti. Jisna palli kieku ma tal-limnix mill-lezzjoni tal-falliment tal strategija tal-Lisbona. U nittama l-komitat tagħna jkun jista' jagħti kontribut aħjar għaliex jista' e, jibqa' dan ir-riskju jista' jibqa' hemmhekk li aħna qed nistabbilixxu xudawn l-anijiet f'mument daqshekk e, diffiċli bħal dak tal-kriżi. Grazzi. Grazzi. Il-Kunsill il-Kummissjoni ġew mistoqsija dwar il-timetable u nistgħu naraw li qed naraw eh, kemm frustranti din it-timetable jiena nista' nifhem li l-Presidenza Spanjola rappreżentata mill-persuna eh, li qed il-grupp ta' ħidma s-Sur Bernardo allura daqsat ħajja dublu il-kelma biex bekk ikun jista' jispjegana il-pożizzjoni tal-Kunsill fuq l-adozzjoni ta' dik il-timetable, is-Sur Bernardo. Fuq il-timetable, però jekk hemm xi affarijiet oħra li tixtieq titkellem dwarhom, jgħandu x'jaqsmu ma' dan id-dibattitu. Allura, jekk jogħġbok tista' tagħmel da. Grazzi. Signora President, jena grat li għaddejt li l-kelma biex nikjerifika xie punti dwar timetable għaliex hemm xi tħassib uh, fost il-membri dwar dan. Jena nistanajt li il-Presidenza kienet taħt pressjoni kbira bit-timetable il-Kunsil ta' Rebija jrid li jkollu konna l-bażi għall-istraġija tal-2020 li tiġi mnedija fil-Kunsil ta' Ġunju sa waħda mill-elementi essenzjali ta' din l-istrateġija huma fil-fatt il-linji gwida integrati li jinkludu il-linji gwida ta' l impiegi Sfortunatament il-proposta tal-Kummissjoni eh, kella xi dewmien ħafna iktar mill-li mistenni u kienet biss ippubblikata fis-27 ta' April. Għal daqstant, damet ħafna. Aħna nemnu però li huwa importanti li jinkomplu bit-tnedija tal-istrateġija u nżommu f'moħħna li hemm eh, timetable l-istrateġija preżenti ser tiskadi u li pjanijiet ta' riforma għandhom jiġu rappreżentati fil-ħarifa u dawn il-pjanijiet ta' riforma nazzjonali għandhom jiġu soġġetti għall-linji gwida tal-impjegi. Eh, uh, Għal daqstant fil-Konsilli Mis tal-Impjegi fis-7 ta' Ġunju fil-Lussemburgu għanna ser ikonna dibattitu ġenerali u dan probabbilment ser ikun rifless fil-Kunsill Ewropew. Però nista' nassikurakom li d-deċiżjoni mhux ser tkun adottata sa ma jkollna l-opinjoni tal-Parlament Ewropew li din mbagħad ser tiġi taħt il-Presidenza tal-Belġu. Għaliex il-votazzjoni fil-Parlament Ewropew ser tkun f'Settembru. Jiena nemmen li l-Presidenza tal-Belġu qiegħda taħdem fuq il-fatt li il-Konsil tal-Epsko f'Ottubru ser jadotta dan il-fat li għedin nistenna ma jfissirx li il konsil ma kienet jagħmel xejn, aħna għamilna xogħolna, aħna għaddejna il-dokument tagħna batti tal-proposta tal-Kummissjoni, aħna mendajna it-test grazzi għal kontributi mill-Kumitat tal-Impigi, ringrazzja li Bruno Koket tal-li irnexxielu jisolvi l-kwistjonijiet tal-emendi prezentati mill-Istati membri fil-Kumitat tal-Olimpik u kol minnant komitati oħr, il-Kumitat tal-Edukazzjoni għamil xi modifikazzjonijiet fuq l-inni gwidet 78 u il-proposti li saru fuq eh, l inni gwida numru 10 fil-grupp ta' ħidma tal-affarijiet soċjali fil-Kunsill aħna ħadna konsiderazzjoni tibdiliet li ġew introdotti mill-Kumitat tal-Ikon u fl-aħħar mill-aħħar aħna rċevejna test li huwa differenti mill-proposta tal-Kummissjoni u dan ser jiġi preżentat lil kunsill tal epskol kunsill Ewropew u aħna nemnu li wasalna biex ninkludu ħafna mill-kummenti li smajna ġewwa Strasberg u illum. Grazzi. Grazzi għal dawn eh, l-indikazzjonijiet dwar eh, timetable, ovvjament, ħna rridu naraw eżattament xieġri fil-verjetà fin-negozjati bejn il-Kunsill u l-Parlament u la darba il-pozizjoni ġi adottata. President, forsi ma trix tirrispondi għal kull eh, domanda, da forsi tirrispondi għal iktar punti importanti li għandhom xaqsmu fi diskussjoni bej il-Parlament u l-Kunsill. Kjoġbok. Grazzi, Signora President, grazie għal dawn il-kommenti kolla u dawn id-domandi kollha. Flimkom aħna qegħdin naħdmu skont eh, dak li titlabna l-Kunsill l-astanti naħdmu prentom maġla. Issa biex nirrispondi għal eh, domandi minant il-rapporter l ewwel nett nixtieq ngħid li insistejt ħafna dwar l-emendi u l-ħin li ġi għala Katalina sa jek jena nista l-qosor din situazzjoni jena nishtiq nenfasizza l-fat li l-linji gwida din jiprivaw jisemmu l-punti kollha li ħna sejna li kienu neqsi, instrumenti finanzjari u punti oħrajn li musnqot nerġa' U kol il-linji gwida għandhom jippermettulna li nagħmlu tal-inqas dak li konna nagħmlu qabel u iktar. u kol l-abbozzar mandux jiprevenina jiprevjeni l-ilna mill-li namlu dak li għanna namlu jew l-għolanijiet tagħna għal daqstant dwar il-kummenti tagħkom fuq l-gwaljanza bejn is-sessi, l-flessikurtà, iż-żgħażagħ, etc. Ma naħsibx li aħna maħniex naqblu dwar is-sustanza. l-istati membri huma bażikament dawn u għal-kemm hemm xi differenzi f'opinjonijiet, mod ġenerali m'hemmx differenza fil-sustanza fil-qofol tal-opinjonijiet. Jista' jkun li forsi lingwaġġ huwa xi ftit iktar b'saħħtu u xi ftit inqas saħħtu nadi oħrajn iżda da m'għandux jipprevenina milli nilqu lan li għanna nilħu. Jena naħseb li biex nilħu konverġenza tajba bejn il-Kunsill u il-Parlament, aħna għanna nanalizzaw dak li ġi i-projbit x'dak li stajna namlu qabel x'nista' namlu issa. Ovvjament hemm punti wkoll dwar aspetti vinkolanti jekk għandu xi konna oġġettivi vinkolanti min jgħid li iva dawn sottoġġettivi u mhix tajbin dawn jista' jkunu Ewropej u nazzjonali U forsi jista' jkollna lista ta' opinjonijiet dwar x'għandhom ikunu dawn soġġettivi. Għalkemm m'hemmx wis kreattività f'dan is-soġġettivi. Nkun nistgħu però naraw eżattament kif nistgħu nqabluhom bej pajjiż u ieħor. It-tieni punt fir-rigward ta' spiritu tat-test Meta dan ġi moddi l ma kienx possibli nirrevedu l inji gwida, kien hemm ċertu talbiet dwar xogħlijiet aħjar, eċetera. Dawn dan kollu ma kienx possibbli aħna rridu niddistingwu bejn dak li importanti li naraw fil-linji gwida u dak li importanti li naraw fil-rigward ta' governanza li għandu jkun mod iktar konkret għall-applikazzjoni ta' dawn il-politiċi li nitalmu minn noqqasijiet fil-passat u li nanalizzaw strumenti ġodda u flagships u kol pjanijiet ta' riforma nazzjonali. Iżda mbagħad għal dawn is-sottoġġettivi nrid noqogħdu attenti kif uh, dawn jiġu implementati u importanti li ma ninsistux li dawn jiġu imnizla iswet fuq abjad fuq eh, linji gwida rridu nippermettu li gvernijiet li riflettu dwar dan. Daqstan dan huwa l ta' tax-xogħol tagħna. Mbagħad fir-rigward tal-konnessjoni mal-politika makroekonomika kien hemm ta' punti naħtawkom dwar dan il-konnessjoni Eh, l politiċi makroekonomiċi għax ħaġa vera importanti għalina, preferenza għall-imsieħba soċjali, kumitat tal-impjiegi, il-kontribut għall lini gwida għad-domanda għax-xogħol, talba għax-xogħol din miex biss sempliciment dwar provista ta' xogħol u d-regolamentazzjoni dawn ma kollha affarijiet importanti li jipprevjenu lin-nies milli jaħdmu iżda minn naħa l-oħra jrid nassiguraw li ir-riformi makroekonomiċi jippermettu li x-xogħlijiet jiġu ikkreati u sissa dan ma kienx il-każ fl-aħħar snin. Fost dawk ix-xogħlijiet kreati hemm ukoll xogħlijiet favur l-ambjent. Punt ġi mniżel eh, fil lini gwida Pero rrid ngħidu wkoll li xogħlijiet favur l-ambjent huma importanti u jiddependu, però jiddependu ħafna fuq politiċi, industrijali u makroekonomiċi Inti ma tħarriċ in-nies biex ikun hemm xogħlijiet favur l-ambjent jekk ma hemm xogħlijiet favur l-ambjent disponibbli, jekk ma hemm l-ebda domanda għal prodotti favur l-ambjent, jiena nista' nirreferikom għal studji li, li saru dwar dan. Għal daqstan xogħlijiet favur l-ambjent issemmew. Dawn issemmew bħala sabse tal-politiċi li kreaw xogħlijiet mod ġenerali. Issa fir rigward ta' gruppi fil-marġini ta' suq ta' xogħol, dawk li huma pereżempju esklużi mis-soċjetà, mis-suq ta' xogħol, persuni b'diżabilità, għandna ħafna iktar issa milli kellna qabel. Il-politiċi kif inhom għam niżlawnek permettu iktar fir-rigward ta' din il-politika il-Kumitat tal impjiegi ma analizzax dan għaliex dan huwa mhux parti mis-xogħol tagħna, dan huwa parti mill-xogħol tal-Kumitat ta' Protezzjoni Soċjali. Aħna l-daqstant nirreferu għal-responsabilità tal-Kunsill u għad-dialogu ta' fost il-Kumitat ta' Protezzjoni Soċjali. Però xorta waħda ħadd fl-imkom u se jgħid li politika tal-inklużjoni mhijiex importanti u mingħajr politiċi ta' inklużjoni ser intejbu ir-rati ta' xogħlijiet tagħna. Ħadd ma jemmen dan u l-linji gwida huma eh, abbozzati bħalissa u ma jipprevenux dan. Issa fir rigward ta' kwistjonijiet ta' gwaljanza bejn is-sessi, ħadd ma jgħid li n-nies għandhom jiġu eh, preferuti U fil-fatt dan nara fil-linji gwida. Naħseb li jena koprejt il-punti kollha u l linji li nsemmi, grazzi. Euh, grazzi, grazzi tal ħat sem, f'din id-diskussjoni. Jena qed nittama illi wara din id-diskussjoni inti ser tieħu miegħek it-ħassib ġenwin tal-membri. Jekk iridu illi kanna kooperazzjoni tajba, naħseb li huwa tajb li konna skambju bħal dan tal-lum. Grazzi tal-li seħbt maħna l-lum għara nafsenar. Il-skadenza l-emendi rapport tal-Univeri Ori hija l-4 ta' Ġunju f'nofsinhar u aħna ser neżaminawhom fl-24 ta' Ġunju. Għalla wasanna fl-axħar ta' dan il-punt fuq l-agenda. Grazzi ta' sew tal-li ġejt hawnhekk. Nous en venons euh, au point 6, euh, euh, pardon. Issa naddu għal punt li mes, punt numru 13 fuq l-agenda. Dinja l-ewwel darba illi aħna ser nkunu din naraw l-opinjoni tal li Moran Xortier. Din hija dwar kooperazzjoni msaħħa mal-Kumitat tal-Baġit dwar finanzjament u l-funzjonament tal-Fond Ewropew ta' Ġustament għal Globalizzazzjoni. L-Onorevoli Portas huwa rapporter. Xtiqna teħmen merħba. L-Onorevoli Moran Xortier Tistiet introduċi l-opinjoni tijak, kjozbok? Iva, grazzi, Signora President. Din hija abbozz ta' opinjoni dwar il-Fond Ewropew ta' Ġustament tal Globalizzazzjoni. U dan jidħol ma dak li konna nitkellmu dwar ġifri l-linji gwida għall-impjega l-istrateġija 2020. Lix ovvjament aħna għedin nitkellmu dwar il-ħaddiema. Kien sodisfazzjon kbir li naħdem ma' Miguel Portas huwa rapporter fil-Kumitat tal-Budget. U jiena sodisfatta li huwa jinsab hawnhekk ukoll illum preżenti. Nixtieq infakkarkom illi il-Fond Ewropew ta' Ġustament ta' Globalizzazzjoni ġie mwaqaf fl-2006 wara talba tal-President tal-Kummissjoni José Manuel Barroso. Oriġinarjament dan kellu lan dwar l-investiment operattiv għal-2007, iżda man tużax daqshekk għal dakilan. Bad fl-2009 aħna bid-dinnieh biex eh, minnu jibbenefikaw l-impiegati billi għamilna l-aċċess, ħaffifna l-aċċess għalih. Għamilni eleġibli għal-kumpaniji li għandhom iktar minn 500 ħaddiema u jina naħseb illi dan irrit jibqa' mek irid ikompli għaliex aħna nemmnu l-Fond Ewropew ta' Ġustament tal-Globalizzazzjoni ser ikollu dejjem aktar eh, talbiet u ser ikun hemm żieda mhux biss fl-applikazzjonijiet. Iżda ser ikun hemm dejjem aktar talba. U naħseb li aħna rridu naġixxu hawnhekk u naġlu fir-rispons tagħna u kollox bħalissa hemm bżonn ta' bejn 12 u 17-il xahar Aħna qegħdin nitkellmu dwar sitwazzjoni urġenti fejn hemm ħafna affarijiet żejda rridu nwieġbu malajk hemm jista' jkun qegħdin nitkellmu dwar nisa u rġiel li jinsabu fi problemi kbar u aħna qegħdin naħdmu biex ngħinuhom. It-tieni punt li aħna rridu nindirizzaw huwa marbut mal-ħin illi hemm bżonn biex jiġi eżaminat dossier file. Palissa huwa twil wiesq dan il-ħin. Irridu nirreaġixxu malajk hemm jista' jkun aktar ma jkun jista' jirreġissi malajr aktar eh, ċittadini Ewropej ħajifmu kemm jemeħtieġ l-Ewropa u għalhekk f'dan il-qasam aħna rridu inħaffu il-ħidma tagħna, rridu nħaffu reazzjoni tagħna għal problemi. U t-telet ħaġa li nixtieq nitkellem dwarha Ja dik marbuta dwar il-fondi illum il-ġurnata l-fondi mumiex immirati strettament, hemm massimu ta' 500 miljun euro. Aħna dan irridu nibdluh jekk aħna rridu nwieġbu għal għaddiet soċjali urġenti. Aħna rridu nsibu soluzzjonijiet ġodda fil-budget. Rabanet. aħna ma rridux namlu xi pass ħażin hawnhekk. Dak li għandu x'jaqsam il-Fond Ewropew ta' ġustament tal-globalizzazzjoni hija hemm biexejn il-ħaddiema rridu niżguraw illi l-ħaddiema jkunu jistgħu jerġgħu jidħlu fis-soċjetà, jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol. Dan ma jinsabx hemmhekk għal kumpaniji. Meta u ma jkunu jinsabu fi problemi. Jatemmek biex xejn il-ħaddiema rridu nużaw l-aħjar prassi. Irridu noħolqu l-innovazzjoni wkoll. Pal per eżempju, dak li għandu xaqsam il-transfer societies. Ovvjament aħna għandna bżonn ta' taħriġ mill tal-ħaddiema. Irridu għom jarġaw jitħlu fis-suq tax-xogħol, irridu nisimplifikaw il-proċessi, irridu nirreaġixxu malaj kemm jista' jkun l-istati membri jridu jirreaġixxu malaj. biex ikun hemm anqas xogħol żejjed. Għal daqstant, fl-abbosta opinjoni tiegħi. Jiena ipproponejt bosta idejat. L-ewwel ħaġa, l-integrazzjoni professjonali trid tkun parti mill-integrazzjoni soċjali. aħna hawnhekk maħniex nitkellmu dwar stati membri protettivi u inkella eh, stati membri għandhom jaġixxu b'mod protettiv, aħna qegħdin nitkellmu dwar ħaddiema illi jispiċaw qiegħda. Irdunajnu għom biex huma jsibu postijiet tax-xogħol ġodda. It-tieni ħaġa Aħna qegħdin nitolbu biex jiġu allokati fondi mill-linja ta' budget li nistgħu nidentifikawha tista' eh, jista' jkun il-Fond Soċjali Ewropew pereżempju, imma aħna rridu nidentifikaw linja ta' budget biex ngħinu lil dawn il-ħaddiema permezz tal-Fond Ewropew ta' ġustament ta' globalizzazzjoni. ċaħġa oħra, din nistgħu naraw hawnhekk aħna spiss niddiskutuha fil-grupp ta' ħidma, aħna rridu ninvolvu l-imsiba soċjali. U mhux nitkellmu b'mod teoretiku biss, aħna rridu dawn ta' bil ħak jinvolvu ruhom, rridu nidentifikaw proċeduri li sejrin jinvolvu l-imsiba soċjali fil-proċess kollu. mhux biżejjed li noqogħdu eh, nappellaw l-istati membri biex jagħmlu dan. Ir-raba punt f'din l-opinjoni. Dan huwa marbut mal-komunikazzjonijiet dwar dan il-fond li jirdu jisseħħu fuq livell reġjonali u nazzjonali biex nejnu li 27 stat membru biex bekk in-nies ikunu jafu dwar dan il-fond, ikunu jafu kif jaħdem għaliex jider li hemm għaxa stati membri illi il-font mhumiex jużaw. Aħna maħniex qegħdin ninfittxu għal skużi biex nużaw il-font. Imma nafu illi f'xi stati membri dan il-font ma tantx huwa magħruf hemm komunikazzjoni ħażina dwar dan il-font u għaliex jeżisti. U din il-ħaġa dun nirranġawha. Il-ħames punt. Aħna rridu approċ aktar pozittiv għal possibilità illi bosta stati membri jagħmlu rikjesta konġunta għal lajnuna. Jista' jkun hemm xi problema transkonfinali. Jew inkella waħda multinazzjonali. d'onnetti e, de bonne dan jevita li konna talbit separati illi jitħlunna u jkun aħjar li kiku jkonna talba konġunta. Aħna nafu li l-lum il-ġurnata bosta pajizi jistaw jamlu talba konġunta. Iżda aħna rridu illi din tiġi formulata b'mod ħafna aktar ċar. Is-sitt punt. bil-Fond Ewropew ta' ġustament tal-globalizzazzjoni aħna irridu, irridu li konna approċ personalizzat għal assistenza lajnuna għal ħaddiema li jispiċaw qiegħda. Biex bekk ir-ritorn tagħhom għas-suq tax-xogħol ikun wieħed effettiv. Dan jista' jaħdem biss jekk aħna nadottaw approċ personalizzat. Is-seba punt. Aħna rridu li l-Fond Ewropew ta' ġustament tal globalizzazzjoni jiżviluppa biltajiet ġodda għal ħaddiema illi jispiċaw qiegħda biex huma jkunu jistgħu jsibu impjiegi ġodda aħna dan tkellimna dwaru fil-linji gwida għall-impjiegi. Din hija xi ħaġa urġenti għal ħaddiema li jisfgħu qiegħda. u għal daqstant talim għal matul il-ħajja Jo biċa għodda essenzjali biex il-ħaddima jarġaw jitħlu fis suq ta' xogħol aħna rridu li kull ħaddim illi jispiċċa qiegħed jingħata karriera professjonali ġdida u prospettivi individwali ġodda. It-tmin punt. Dan huwa dwar responsabilità soċjali tal-kumpaniji. Din hija xi ħaġa importanti immens. Responsabilità soċjali ma tridx tidher biss wara li l-ħaddim ma jispiċċaw qiegħda. Imma fil-ħajja kollha ta' kumpanija li dan jista' iwassal biex il-kumpaniji jevitaw illi l-ħadema tagħhom jispiċċaw qiegħda. Id-disa punt aħna rridu aktar flessibilità fi dan il-kriterji. Aħna irridu nuru illi il-politika Ewropea hija flessibbli u tista tadatta għal ċerti ċirkustanzi l-aktar fi kriżi dejjem aktar profonda. L-aħħar net. Aħna rridu aktar effettività Aħna rridu illi dan ikun aktar sostenibli bil-mod kif huwa jgħin il ħaddiem imma fl-istess waqt irridu aktar koeżjoni bejn ir-reġjuni u l-istati membri differenti fl-Ewropa. Għajnuna minnaħa tal-Fond Ewropew ta' ġustament għal globalizzazzjoni mhuwiex sostitut ta' responsabilità soċjali. Hemm differenzi kbar fil-leġislazzjoni soċjali bejn is-27 stat membru. Hemm xi stati membri li għandhom livell oli ta' responsabilità soċjali meta mqablin ma' stati membri oħra. Ma jridx ikun hemm xkiel fil-kompetizzjoni minħabba dan u għalhekk l-AGF irrid inkoraġġix l-amministraturi nazzjonali biex huma jgħinu lil ħaddiema. Grazzi tassew, jina se niftaħ diskussjoni issa Monsieur Handel, pardon. Euh, Madame Cornelison était déjà inscrite, donc... Euh... Skużawni tajt il-President. L-Onorevoli Cornelison ser titkellem l-ewwel. Mbagħad l-Onorevoli Handel. Grazzi tassew, Signora President. Fismieħ ftit tal-ġimgħat ilu aħna smajna ħafna affarijiet dwar li GF u dwar il-proċedura li mhumiex sejrin tajjeb. Smajna u koll li istati membri apprezzaw ħafna il-fatt li dan il-font jgħat hemmhekk. Jiena naħseb li hija xi ħaġa tajba illi aħna l-ewwel kellna diskussjoni dwar linji gwida tal-impjigi u issa diskussjoni dwar l-IGF. Għaliex huma marbuta fl-imkien. Bażikament jekk stat membru Jekk l-istati membri jieħdu bis-serjetà l-istrateġija 2020 u l-lini gwida tal-impjigi huma ser jinvestu fil-prevenzjoni, fil-bidla, fil-trasformazzjoni tal-ekonomija tagħna b'tali mod illi dawn il-ħaddiema qiegħda l-aktar fil-setturi tal-ekonomija għadima ma jiġrux hekk mill-lumalada. jina naħseb illi u importanti li kunem xi fond di ta' finanzjar Ewropew li kun jista' jaħdem jekk kunem xi emerġenzi. Jina ma nafx jekk xi linja ta' baġit separata bħalma proponit l-Onorevoli Moran ix l-unika mod jew l-aħjar mod forsi is-surportas mill-Kumitat tal-Baġit jista' jgħidilna xi ħaġa aktar huwa tip ta' possibiltajiet jeżistu. U forsi biex tinħolo aktar koerenza politika ma' linji ta' politika oħra. Dan diġa rajni oħra li kellna eh, qudiemna f'din l-aħħar sena. L-impjiegi dependu ħafna fuq oqsma ta' politika oħra pal pereżempju l-politika industrijali jew dik tal-kom petizzjoni tal-tibdil fil-klima, l-politika reġjonali, l-kummerċ internazzjonali. U għalhekk jiena naħseb li fl-evalwazzjoni tagħna aħna rridu nifokaw kol fuq il-modi kif aħna nistgħu niżguraw li jkun hemm aktar koerenza fih dan il-politika. U meta dan il-fond jiġi applikat jina nishti li niskopru aktar dawn eh, l differenti biex intejbu li ġijef u forsi dan nistaw nidiskutu fl-Irlanda u kol meta ħna nkunu emmek u nkunu nafu ta' bilħaq xie fisser li ġijef. Grazzi ta' sew l onerva li għandil. Kjoġbok. Signora President, kollegi. Dwar il-rapport nifsu jiena naħseb illi wara kollox huwa suċċess, iżda jien nixtieq nagħmel xi punti żgħar fejn naħseb li nistgħu ntejbu rapport. Fil-passat li GF kien mezz tajjeb kif nindirizzaw is-sitwazzjoni għal ħaddiema konċernati, pal per eżempju, meta ma jinbatu band oħra jew nkella jkun hemm xi falliment. Imma jiena għandi xi tħassib dwar il-kondizzjonalità tal-font jina nappoġġa paragrafu tlieta illi jappella l-istati membri biex huma jinvolvu aktar imsejba soċjali, jinvolvu għam il-bidunet. Nistaw nsaħħu din il-parti billi namlu vinkolanti għaliex dak li rajt sissa huwa illi wara li ġi xi ħaġa jkun hemm konsultazzjoni biex turi li l-imsejba soċjali ġew involuti iżda ma ġewx involuti biex tissaħal proċedura. Punti li naħseb li aktar serju, jina żgur li bosta membri jiftakru l-avvenimenti fil-ħarifa li għaddiet. Meta l-fond ta' globalizzazzjoni ġi applikat naħa ta' Del fl-Irlanda. Kienet xi ħaġa tajba li jkollna 15 miljun minnaħa ta' l-IGF Emmek inala l-impjant biex ikun hemm relokazzjoni fiċ-Ċina. Ftit ġimgħat wara del ma marru iċ-Ċina ma marru l-Polonja. Dan għamel tajjeb għal postijiet tax-xogħol fil-Polonja iżda. Għal darb'oħra huma ġevew 48 miljun aktar minn fonti ħor Ewropew. Jien naħseb li dan huwa każ ta' frodi ta' sussidju l-aktar minħabba li Dell ma jinsabx problemi. Del hija kumpanija li s-sena qabel kienet għamlet 3 biljuni fiq liħ. Aħna irridu niżguraw illi użu ħażin bħal dan tal flus ta' minnaħala 16 du nizguraw li fil-ġejjini jiġi evitat u l-fondi jintużaw l-kumpanija li ta' bilħaq għandhom bżon dawn il-fondi. U hemm kumpaniji li qegħdin jagħmlu ħsara u qegħdin jipparteċipaw fil-fond biex jagħmlu l-profitt. Dawn iridu jħallsu għall-ispejjeż tagħhom. Palissa ma nitkellmux dwar dan fir-rapport, u nixtieq nipproponi li nitkellmu aktar dwar dawn eh, jekk nistax napplikaw kundizzjonijiet aktar ristretti u niżguraw li applikazzjonijiet bħal dawn ikunu soġġetti għal kundizzjonalità bħal din. Grazzi l-Onorevoli Blinkefiċute, u mbagħad l-Onorevoli Figueredo. Grazzi tassew, Signora President. L-ewwel Jina Jiena nixtieq nirringrazzja lill-Onorevoli Moren Xatier għal proposti tajbin ħafna tagħha. Jiena nixtieq insemmi xi ideat li jien għandi pajjiż litwanja Pajjiżi talab għajnuna mill-Fond Ewropew ta' ġustament tal globalizzazzjoni. Dan għamlu għaliex is-settur tal-bini u setturi oħra tlaqtu ħafna mill-kriżi. U għalhekk il-Litwanja setet tibbenefika minn dan il-fond dan il-fond u din kienet xi ħaġa ta' sew sewja. Jiena niftakar mistoqsija li staqsawet mill-kollegi tiegħi huwa xtaq ikun jaf jekk li illi tiġi organizzata xi sessjoni ta' konsultazzjoni bejn professjonisti minn min ġewwa pajjiżi u minn il-pajjiż tiegħu wkoll. Kif tgħid inti f'paragrafu 4 importanti illi jkollna konsultazzjoni jkollna skambju tal-aħjar prassi bejn l-istati membri għaliex xi stati membri lanqas użaw dan il-fond forsi eh, ma kienu ma kellhom bżonn jew inkella ma kienu sjafu ħafna dwaru. Fil-Litwanja F'bost okkażjonijiet jiena stajt diskuti dan il-fond flimkien mal-ħaddiema u ma li eh, dwar problema kbira li inti semmejt. Għandhom bżon ta' sena jew sena u nofs biex huma jkollhom aċċess għall fond u dan huwa perjodu ta' żmien twil wis. Għaliex aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar eh, tkeċċijiet tal-massa, persuni li speċaw edha eh, ħafna f'daqqa u aħna rridu naġixxu malaj kemm jista' jkun. Dan jorbot ma' punt numru tnej, aħna rridu nissemplifikaw u nħaffu l-proċeduri. Aħna rridu naqsu il-ħin li hemm bżonna għal dan l-aċċess. Għaliex hekk dan ma nagħmlux, in-nies jiddispraw ma jkollhomx fiduċja fl-Unjoni Ewropea u jgħidu li aħna biss burokratiċi li qegħdin nistaqsu għal wisq burokrazija. U għal tina napoġġa l-ideja tiegħek. Li aħna rridu għaf l-affarijiet, grazzi tassew. L-Onorevoli Figueredo. bat l-Onorevoli Schroeder. Grazzi. Jina naħseb li ħdimna sfif dan il-grupp ta' impjegi dwar il-font tal-globalizzazzjoni u l-użu tiegħu. U għanna għajna ma xi problemi il-kollegi kollha primoti mod ieħor kellhom problemi. U kull qed nindiskutu fuq kif se ntejbu it-twettiq ta' dan il-fond mod ġenerali. Dan hija xi ħaġa ħana diskutejna. Imma dik li tħassibni u l-problema tal-ekofinanzjament. Pajjiż li għandhom problemi finanzjarji kbar ħafna. Dawn ma jizawx il-fond għalox m'għandhomx il-35% tal-kof finanzjament li huma mitlub minnhom. Anki wara reviżjoni, huwa għalhekk li aħna qegħdin naraw li hemm talbiet min-naħa tal-pajjiżi fin situazzjonijiet finanzjari aħjar u xorta memx talbiet minn naħa ta' pajjiżi li għandhom problemi kbar ta' qatt. U problemi finanzjari mod ġenerali. Għalhekk din hija problema li aħna rridu niffaċċaw. Dan huwa infatti punt ewlieni li rridu nifukaw fuq għal dak li għandu xaqsam il-font Rridu konna xtib tal-linji gwida naw kif ħanmexxu. Fil-biddu tal-ħol inta dan il-fond aħna konna sħaqna fuq il teġa ta' 80% ta' finanzjament minnaħat tal-komunità u 20% biss mill-leġizazzjoni jew mill-fondi nazzjonali fl-ewwel fażi bdejna b'50-50% bri-nofs b'nofs, u mbagħad eh, kien hemm reviżjoni u wasanna 60%, imma naħseb ir-reviżjoni tal-fond issa irrit iżomm u dimaj din il-kwistjoni għax il kwistjoni ċentrali. Ovvjament hemm bat kustjoni oħrajn importanti li jiena maħom magħhom pereżempju. Informazzjoni aħjar, il-skampju ta' l-aħjar prassi. Il-problema tal decentralizzazzjoni tal-kumpaniji kbar kumpaniji multinazzjonali. Dan ma jsirx biss biex wieħed iżid il-dħul. Però fl-istessin palma qalu ħafna kollegi, dan mhuwiex neċessarjament tajjeb u għalhekk hemm ħafna punti li naqbel ma' dak li tqal diġa qabli. Is-sinu Schroeder. Mela, xi punti, meta nitkellmu dwar il-finanzjament, jien għandi bosta mistoqsijiet fuq kif ħanżommu din il-linja ta' budget permanenti għaliex fl-opinjoni tiegħi. Mhix possibbli. Jiena nix ngħid il-Kommissjoni. Taħsbu li hija possibbli fil-fatt? Hija diffiċli fuq livell tekniku. M'għandniex bażi legali. Il-mistaqsija hija jekk wieħed jista' jibni din it-tip ta' bażi. U anke raġunijiet politiċi ma naħsibx li din tista' tista' taħdem. Jekk inti taf kif jaħdmu kussiliku kunsilli Kummissjoni tafu li dan ma tantx hemm ċans li ħajseħħel fil-fatt li aħna ħloqda dan riserv kien l-unika possibilità li bija nista' taħdem da seta' jaħdem dan l-istrument. Jina naħseb illi għanna nużaw dawn it-tip ta' strumenti l ISF e biex naraw jekk nistgħu sibu soluzzjoni fih dan l-ISF innifsu. Hemm dan il-vantaġġ. Il-vantaġġ huwa li għanna konna kodeċiżjoni fi ISF e hija ġida. U differenza pan perspettiva finanzjarja meta jkollna regolament ġenerali ġen aħna għanna kodeċizjoni. Nħu l-esperienza tijaj fin-negozjati fuq il-fondi strutturali turini li aħna għandna iktar possibiltajiet jekk naddottaw din it-triq. Forsi nistgħu ngħidu li sati membri li hemm iktar flessibilità jekk naqbdu din id-direzzjoni. Iżda ovvjament dan ħajtfa dubji fuq is-sistema Ewropeja u tagħti iktar setat l-istati membri. Iżda ikolli ngħid illi din forsi miġaqsek attrajenti imma l-menu hija prattikax l-affarijiet ikkun jistgħu iħaffu ħafna aktar. Għalhekk il-periodu ta' żmien meħtieġ qabel il-proċedura Ewropea jrid ikun hemm biżejjed żmien għal mobilizzazzjoni. U frankament nispiċċaw nifrankaw il-ħin. Aħna għandi ħafna idea ta' xwieħed jista' jagħmel bil-fond ta' ġustament ta' globalizzazzjoni imma irridu nirriflettu dwar għaddi tal-flessibilità per eżempju. Biex nid-ideja nkun nistaw ndaħlu għafis seħema l għal li nismu minnħat tal-Komissjoni. Iva, nifem. Sinjur rapporter li jinti għandek ħafna emendi, Mr. Schrutter. mussen qot ndur salejn id-direttur tal-fond ta' ġustament li għad mana. Speċjalment fuq din kwistja tal-linja tal-budget, it-tlet puntina xtaqt nifoka fuqhom li huma fir-rapport tiegħek illi għandhom jintlaħmu. Apparti dialogu soċjali u dialogu soċjali involviment tal-imsieħba soċjali. Aħna rridu nirġgħu lura wkoll dan il-punt għaliex f'dan il-każ tad-del illi kellha ħafna kritika li m'għandix terġa' tiġri għax l-nuqqas ta' dialogu soċjali għamlet ħafna ħsara l-kwalità u l-effiċenza tal-proċedura. Punt ieħor rapporter il-kwestjoni tal-koerenza. Il-politika jew linja ta' politika tal-Komissjoni, apparti ovvjament in mod kif jitħaddem dan il-fond għandek il-kwistjoni tal-Komissjoni li jaġixxi mod li miex qed iħallat direzzjonijiet ta' kummissarju u kummissarji li ma jfux qed jagħmlu l-ġirin tagħhom u għalhekk ikun hemm irdupjar ta' xogħol u taħwit u taħħalita sħiħa. Meta jiġu biex eh, jimplementaw dawn il-fond u mbagħad ukoll ir-rwol ta' stati membri f'dan il-fond. Hawnhekk m'għandniex approċċ radikali għaliex fil-kas tal-Litwanja il-fond ġin tużat ħafna imma nafu li l-interessi fih dan l-istati membri termini tal-użu tal-fondi ta' koezjoni varja. L-anijiet tal-fond huma mirati għal ħaddiema u mhux sitwazzjoni tal-pajjiż innifsu. Għalhekk għandna problema illi hija il-post ta' fejn wieħed in għandu jiltaqa' biex jara kif ser jħaddim dan il-font naf li dan il-regolament ġi modifikat milux. U kienem progress. U rapport li inti kont ko-autur taħħa flimkien ma' Sur Portes li ħaw kol ħantiħċan sitkellem u jgħan kol importanti. U importanti sabiex naraw jekk jekk naplikawx il-font, għannix naplikaw il-font mod Tajjeb, is-Sur Potter xi tkellem is-sej wara Sur Jugensen? Mela, fidejk. Grazzi, Signora Chair. Nżon fil-qosor. Il-proposti hawnhekk minn ħadd is-Signora Chair tiegħi isegwu mudell ta' diskussjoni fi żewġ okkażjonijiet preċedenti. Dawn il-proposti diġà ħaj jiddaħlu fil-verżjoni finali. Għalhekk nixtiequ nirringrazzjaw is-Sinjura Chartier għal bażi ta' xogħol eċċellenti li qed ittini. Xi osservazzjonijiet? Aħna konna qegħdin saqsu li nafusna jekk l triq li naqbdu hija li nitfaw nużaw dan il-font għal budgets. Jina naqbelu maħadi, ma jina naqbelu kol mal-fat li memx konsiderazzjonijiet politiċi li huma meħtieġa fuq livell tal-Kunsill biex inkunu saw nagħmluh dawn. Għalhekk naħseb irridu naħdmu u kunsil taħdem ukoll biex tissemplifika l-proċedura. Ovvjament, tissemplifika fil-qaffas li għandna bħalissa sal-2013 u rridu nigarantixxu li dan il-fond fond ta' globalizzazzjoni jista' jsir wieħed normali, ġifiri li għandu l-proċeduri tiegħu pal mandom ħaddieħor u pal mandom l-oħrajn. U li dan jibda fl-2013 dan hija l-attitudni li għandha jkollha l-parlament, għandu jkollu l-parlament, aħna rridu nuru lill-politiċi tagħna li hemm din il-problema soċjali kbira fl-Ewropa li ġifiri li hemm ħafna nies li qegħdin jispiċċaw bla xogħol u anki fuq livell kollettiv qed isir dan. Jiena naqbel ma' biċċa kbira tal-proposti li tresqu. Il-problema tal-kofinanzjament, per eżempju. Id-differenzi bejn ir-reġjuni iktar sinjuri u dawk inqas eh, dawk eh, iktar foqra, per eżempju jew li namluwa obbligatorja il-parċipazzjoni tal-imsieħba soċjali dejjem u dim kas ta' qotja ta' sensja kollettiva. Unbat hemm każ ieħor li jiena nixtieq nitfa' dubju mistoqsija dwarha, mhux sempliciment namet weġiba. Kif ħansolvu problemi bħal dawk li rajna ma' kumpanija Dell. Il-komitat tagħna, anke il-komitat tal-budget, it-trattaw għadin. Kulħat kien vittma ta' nassa. Iġifiri, il-kumpaniji tista' taqbad u tkeċċi n-nies fuq livell kollettiv għal ma safx ngħidulhom le il-ħaddiema li ġew mkeċċija minn pajjiż anki jekk hija konsegwenza ta' di u l-kolonizzazzjoni fuq livell ta' suq intern mhuwiex aċċettabbli. Le, politikament nistgħu ngħidu li dan il-fond ma japplikax għal min jagħmel di ċentralizzazzjoni fis-suq intern. Imma da ma nistgħux nagħmluha, aħna ma nistgħux ndaħluh bħala kondizzjoni. Naħseb illi aħna nridu nirrivolġu għal kondizjoni oħra. Fejn aħna nista' nifissaw kondizzjonijiet jekk dik il-kumpanija trid tagħmel ċentralizzazzjoni fis-suq intern irridu nistabilixxu eżattament x'inhu il-prezz illi kumpanija multinazzjonali titħallas jekk din trid tkeċċi nies tkeċċi ħafna nies daqqa. Imma ma jfissirx li min jirtaħaddam mbagħad huma min jirtaħallas huma l-ħaddiema li tkeċċew. Id-dubi tiegħi huwa kif għandna solvu l-problema, m'għandix tweġiba f'dan ir-rapport qed nistqar dan qed nistqar id-djufija tiegħi u n-nuqqasijiet tiegħi f'dan ir-rigward. Grazzi is-senduru għad-direttur tal-fond, is-Sur Jurgensen, u mbagħad ngħaddu għal-rapporter. Grazzi, grazzi għal rapport li aħna studjajna u illi iħaddan ċertu riferimenti utli ħafna dak li nċaqsam punti ta' kjarifika illi naħseb illi komissjoni tista taċċetta mingħajr problemi. Nixtieq nibda billi ngħid illi jiena naħseb illi huwa importanti li ninnutaw palma tagħmel ir rapporte illi kumpaniji ma jirċevux fondi mill-EGF. ITF. E Il-kumpanija Dell ma rċevewx li l-fondi mill-ITF. Lev la Finlanda u labna di oħra. U dawn kollha ġew appoġġjati mill-IGF. Ma kienx hemm riallokazzjoni fil-każ tad-Dell fis-suq intern. Aħna ħarisna lejn il-każ, ħarisna lejn il-produzzjoni u l-prodotti illi issemmew fid-Dell fl-Irlanda u fil-Polonja memx trasferiment ta' produzzjoni bejn it-tnejn u għalhekk memx esport tas-sjoni ta' għotja ta' essenzja e, fih il-suq wieħed Ewropew. Teja ta' fonta globalizzazzjoni li jkunu konformi mal-perspettivi finanzjarji li jmiss hija ovvjament lan li jmiss tagħna. Ma jagħmilx sens li jkun linja budgetarja fih dan il-perspettivi finanzjarji fil- periodu attwali ta' perspettivi finanzjarji ma tagħmilx sens ma assolutament ma jistax iseħħ anki għal dak xaqsum xaqsmu il- periodu ta' żmien għad dispozizjoni tagħna ma nistgħux noħolqu l leġizlazzjoni fil-ħin għalek aħna f-situazzjoni li aħna diġa diskutina ma' rapporter u fuq puntnej illi perspettiva finanzjarja li jmiss ta' min jipproponi li l-Fond ta' Globalizzazzjoni ikun strument ieħor finanzjarju li jitpoġġa ġol perspettiva finanzjarja bil-linja budgetarja tagħha. Ju xi tlet ġematilu f'Gothenburg eh, komissarju għamel stqarrija li iwa lest li jagħmel din il-proposta għal perspettivi finanzjari li mis mux għal periodu li għedna bħalissa. U ovvjament dan ħekku suġġett għal eh, diskussjoni politika kbira l-ewwel bejn il-ministri un mbagħad eh, bejn il-livelli l-oħra fil-istituzzjonijiet Ewropej. L-aħna nistgħu nagħmlu minn għatana nissemplifikaw il-proċeduri li għandna bħalissa Aħna feħdan il-Komissjoni għamenni din diġa. Aħna u rassaqna żewġ proċeduri u f' f'waħda. U aħna għadanjajna mbej u ieħor 22 ġurnata li aħna neħtieġu ġifiri naqqasna il-ħin li għandna bżonn 22 ġurnata. Aħna e, issa qegħdin nħarsu għal pass li miss biex nisemplifikaw il-proċeduri u dan jfisser il-finanzjament ta' deċiżjoni u ħlas tax tal-flus l-istati membri. Sissa aħna kena nofqu biss 55 jum, jew total ta' 55 jum. U issa sibna mod kif naqsu dan il-perdu ta' żmien għal 14 jum. Ġviġi matej, ġviġi xar jew aktar u dik naħa ta' proċedura. U partijek għedin nerġaw nanalizzaw l-istruzzjonijiet tagħna interni tad-dossiers biex naraw jekk nistgħux permess li jkollna evalwazzjoni iktar dettaljata pereżempju naħdmu binqas lingwi biex ma konniex bżonn nistennew it-traduzzjonijiet jekk jistgħux inħaffu il-proċeduri. Imma qatt ma se tkun faċli din u sakemm ħajkonna font illi per eżempju il-fond strutturali d deċida Aħna ma nistawx nużaw dawn il-passi tekniċi minħabba il-natura teknika tal-natura tal-situazzjoni tal-budget tal-IGF. Jina u koll nishtiq najt illi il-deċizjoniet kollha teħdu mill-IGF jittieħdu mill kolleċ mill-kummissjoni bħala entita kollettiva għalhekk il-membri kollha tal-Kommissjoni Ewropea jindom il-possibilità li ħarsu lejn kull każ individwali u jaraw illi każ b'każ dawn jikkonformaw mal-politika tal-portfolio tagħhom. Għalhekk qed nisħaq illi hemm din koerenza ta' politika hemm konsulta li għaddejja ta' servizzi qabel ma tiddeċidi l-Kommissjoni, ovvjament hemm konsulta tal-Kabinett u hemm deċiżjoni li titieħed mingħata tal-Kummissarji kollha f'kull każ. Kien hemm kwistjoni oħra li jiena nixtieq nisħaq fuq fuq il- eh, suġġerimenti minn ħata rapporter rigward ta' possibilità ta' kriterji ta' intervent, speċjalment la kienu xaqsam applikazzjonijiet inter jew transkonfinali. U għonek għetik fuq pundissa forsi ta' min wessa il-periodu ta' referenza għal parametri tal-kompanji li għed nitkellmu dwarhom. Ovvjament il-referenza hija fissa fil-regolament u il-parametri wkoll tal-imprizi involuti, per eżempju, titkellmu dwar id-daqs, l-lotja ta' sensja, eċetera. Għalhekk dawn huma affarijiet aħna għandna nqisu meta nagħmlu reviżjoni tar-regolamenti mhix xi ħaġa li aħna nistgħu nagħmlu mingħajr ma nagħmlu reviżjoni tar-regolament. U din twassalni għall-aħħar punt eh, li xi nagħmel għalissa li huwa ċar illi regolament li għandna bħalissa dwar l-emendi li aħna introduċejna sena li għaddiet jiskadi fit-tmiem is-sena 2011 ġifieri hemm appuntament bejnietna fis-sena 2011 biex niddeċidu jekk aħna ħanħallu d-derogi deroga jaqaw jew inkella jekk nridu nżommuhom għax forsi dawn ikun jeħtiġu li nżommuhom. Imma dan din tqajjem il kwistjoni politika dwar jekk għandna bżonn reviżjoni sħiħa minn hawn sena oħra jew inkella nikkoordinaw ir-regolamenti GF u reviżjoni tagħha flimkien mal-fondi strutturali u bis-sinċerità kollha nistax nista' nisbix bekk Sinjor President illum. Anzi, lanqas mija fidejja li nagħmel dan. Mela, il-President u l-Parlament Ewropew tgħid illi issa imis issinni ura Morin Chartier li tgħid eh, grazzi għal proposti. Issa il-Komitat tal-Budget ser janalizzaw il-proposta li għandha x'taqsam mal-budget. il movim da ħaj jibda fil-affas finanzjarju li jmiss. Rigward il-kumpanija Dell, fih dan il-grupp ta' ħitma tagħna aħna l koll segwejna l-każ u id deċiżjonijiet illi niżinna għal EGF u kienu esklusivament għal beneficju tal-ħaddima. Iżda nixtieq nispeċifika ħaġa għal dak li intqal. fil-sita attwali ġol Polonja kienet t-kelmu dwar prodotti li kienu importanti għassu qed nitkelmu dwar suq li hija t tikber kull ma jmur ġifieri tal-laptops. U dak li kienet jagħmlu del fl-Irlanda però kienu qed jitkellmu dwar computers fl-uffiċċji li u għassu li qed jiċkien kull ma jmur. Għalhekk ta' min jista' jistaqsilu nnifsu jekk fil-għazla tal-li eh, għamlu eh, il-kumpaniji forsi kellhom f'moħħom għan ieħor u mhux biss il-produzzjoni ta' prodotti ġodda. Kif qal is-Sur Cornelissen, din waslitinna għal dan batu delegazzjoni żgħira parlamentari biex jaħdmu fuqha u fit minn din il-ġimgħa suppost morru l-Irlanda biex nżuru l-kumpanija der biex naraw eżattament x'saru mill-fondi Ewropej u naraw jekk dawn ġewx sfruttati b'mod eh, favur il-ħaddiema. Mhux biss ġifiri il-kapijiet tal-kumpanija u min kien responsabbli imma wkoll rappreżentanti tal-ħaddiema dawn tal-taħanet ta' miegħu għax huwa importanti nixtieq nsit xi ħaġa oħra l-ewwel fondi li ġew allokati. Ħafna drabi neħew għax l-użu tagħhom ma kienx qed ikun konformi mal-kriterji. Jiena mill-talba għal skambju ta' presti tajba bejn l-istati membri U jina ħat nota u koll tal talba ta' Zinu Figueredo rigward il-kofinanzjament nazzjonali u l-perċentwal ta' bil-fors li eh, ġew reveduti wara x-xogħol tal-Parlament hawnhekk naraw ukoll illi għatanna għatfadlinna x'naqtfu biex intejbu l-effiċenza. U wara dana kollu aħna rridu niżviluppaw id-dialogu soċjali fost eh, il-istituzzjonijiet u il-kumpanija aħna rridu nkunu hemmhekk f'Dell pereżempju kif għamlu u oħrajn ukoll biex naraw illi qegħdin nagħmlu xogħolna sew ukoll min naħa tagħna. Jiena involuta ħafna f'din il-biċċa, jiena ħadd nota tal-osservazzjonijiet kollha illi ntqalu u jiena u l-oħrajn miħaj, kollegi tiegħi għedin qegħdin inżuruhom u nmorru fuqhom biex nistaqsuhom eżattament kif qegħdin iwettqu ċertu kriterji jina naf li jem xta ġima jew ġurnata jew jumejn biex nintroduċu biex nindaħlu ċertu linji gwida li tista' tagħmel dan il-rapport ħafna iktar effiċjenti, speċjalment għal ħaddima Grazzi mela 8 ta' Ġunju għall ewwel emendi diskussjoni fit-23 biex nivvotaw fl-24 ta' Ġunju il-Kummissjoni tal-Kumitat tal-Baġġett issa ser ser jidinna eh, xaħsepu fil-14 ta' Lulju. Naddu għalek għal punt li mis punt 14 ma qabel nishtiq nejdilkom biss li fissem il-koll jina bat messaċ li l-kollega Jaslovetska illi kella taktal qalb waqt li kienet iċ-ċina u ma delegazzjoni u si u għalek uh, batnila messaġġ biex eh, nittamaw illi din jaddila malajr u terġa' tiġi ftaħħa malajr kemm jista' jkun u qed li tajjeb illi naddilkom dan il-messaġġ. U ovvjament imbagħad intom jekk tridu tistgħu tibatuha messaġġi personalment. Mela, issa proposta tal-Parlament Ewropew fuq il-proġett pjan tal-budget, abbozza budget kif ġi modifikat mill-Kunsill għall-2011. Aħna irna rrid ilkom il-pjan tal-opinjoni minnaħa tal-komitat tagħna issa x'inhu il-kuntest. Wara il-proċeduri interni il-kuntest imbidel sew bidħul fis-seħ ta' trattat tal-Lisbona L-approċ eh, ibes issa li ħajkonna seri ifisser li ħajkonna għari wieħed biss. L-ewwel qari biss se jseħ. Biex imbagħad nippruvaw insibu ftejji mal-Kunsillu dan ifisser irridu nkunu ħafna iktar preċiżi meta niddefinixxu il-prioritajiet tagħna, speċjalment meta nitkellmu mal-koordinaturi, aħna ukoll iddistifikajna il-prioritajiet tagħna għal budget tal-2011. Dawn huma ħamsa. Għandek iġrida kontra il-qat bejn il-żaza, dawk li qegħdin bla xogħol in ġenerali, il-evalwazzjoni tal-program Progress, il-kooperazzjoni ma' l-organizzazzjoni soċjali u internazzjonali u introduzzjoni aħjar għall opportunitajiet indaqs fil-budget tal-Unjoni Ewropea. Jekk aħna nevalwaw il-linji gwida fil-budget tal-2011 illi tresqu minnaħa tal-komitat naħta tal komissjoni aħna naraw li hemm ċertu ehm, punti li għandhom xaqsmu maħna mod dirett għandek specialment dan li għandu xaqsam il-qat fost iż u l-infrastruttura għal-ġejjini. U f'dan il-kontest aħna hawnhekk ukoll skont il-koordinaturi ser nappoġġaw il-prezentazzjoni ta' żewġ proġetti pilota ġodda illi jistaw jiddaħlu fost l-inizjattivi ewlenin li prezentat il komissjoni dawn iż-żewġ proġetti pilota huma marbuta għal dak illi li huwa x-xogħol ta' Eures. Umbat għandek proġett pilota ieħor. Wieħed irvira xogħol għaż-żgħażagħ u wissa ieħor għas-sikurtà fuq il-post tax-xogħol speċjalment għal ħaddiema anzjani. Apparti jekk aħna qegħdin nipproponu illi naqbdu e, mill-ġdid il-proġetti antiki li dew jaħdmu fuqhom dejn għamlu fuqhom dan il-komitat fil-passat. U hemm tliet punti għalhekk huma importanti hawnhekk. U nittama li il-Kommissjoni tkun tista' tappoġġihom. Pereżempju, l-ewwel nest aħna nifirħu fatt li hemm 50 miljun euro għal dak li għandu xaqsam għal IGF li jintużaw eh, l-ħlasijiet u mbagħad il-ħlas għal ċentru Ewropew għal iżvilupp professjonali aħna jidrinna illi dan imur kontra l-għannijiet ta' strategija 2020 u jidispeċina u koll illi kien hemm imblukkar għal budget ta' euros u dialogu soċjali għal dak li għandu x'jaqsam ristrutturazzjoni u l-lotja ta' essenzja dak kollu li waħsala għal dialogu soċjala soċjali għandu jiġi kkundannat. U rridu nkunu rridu narfu li din hija arma għad dispożizzjoni tagħna biex bekk ikunu nistgħu inżommu l-modell soċjali tagħna b'saħħtu u sot. Ija model soċjali li l-gruppi kollha jaqblu magħha. Jiena nipproponi illi peress li qegħdin nitkellmu dwar l-ewwel evalwazzjoni tal-budget fil- eh, kontest ta' Lisbona, din dan għandu karattru interattiv ħafna li wassal għal ftajim bejn l-awturi wieħed għal żewġ fażijiet, wieħed biex identifika il-problemi, bat biex identifikaw il-prioritajiet, skużani, bat biex identifikaw il-proġetti pilota. U f'dan il-kas inbat titra l-sur Njura Jedzrijewska li hija rapporter tal-opinjoni u għawnek f'din littra naraw eżattament x'qalu koordinaturi bejnietom. Bella, issa, jek għandkom xie kommenti nista' nisma' minna ħatakom. Fidejkom. Mux iżakas. No, sí, es, eh, muy breve, señora presidenta, es solo para <clears throat> recordar que efectivamente... Fil-qosor ħafna, Signora President, il-punti għawlenin li it-trattajna fil-laqa tal-koordinaturi jittieħdu konsiderazzjoni ma tajab ħafna Ovvjament irridu nitalmu dwar ċirkostanzi l-ġodda. U l-ewwel opinjoni tagħna hija bejn wieħed u ieħor simili għal dan u għal daqstant eh, qed naraw li kollox jirrifletti bażikament dak li għal diġà fil-laqgħa tal-koordinaturi. Għaw xi kummenti oħrajn? Is-Sinjura Lambert kulħadd jaqbel tajjeb ħafna din hija proċedura inklużiva ħafna u Ovvjament, lejn l-aħħar kollox jibda immur aħjar u iktar faċi. Il-Kummissjoni forsi dwar il-proġetti pilota l-Kummissjoni jkjodbak. Fisam il-Kummissjoni nixtiequ nejdu grazzi fil din la bozza opinjoni, jisa dwar il-jures u dialogu soċjali, aħna wkoll imħazbin dwar eh, il- eh, l-istaġnar li jem fil rigward ta' mikrofinanzjament u li kunem bżiet eh, marġini għax xogħol ta'kom. Iva, fat aħna ser nassiguraw li dan ikun jiffavorixxi id-dialogu soċjali u jippermetti l parlament li ikompli jissaħħaħ eh, fl-opinjoni tiegħu. ċaħtiħor jishtiq jgħid ħaġa dwar l-opinjoni tal-budget bħala xedaw rapporter li allura id-diskussjoni jamaluqa il-votazzjoni l-għonet ser ikunem emenda, deadline għal emendi tiet il-President u dan din se tkun 29 ta' ġunju f'nofsinhar u mbagħad fl-14 ta' Lulju ser nanalizzaw l-emendi u ser adottawhom fit-13 ta' Settembru. wara l arrimin minn naħa tal-Kunsil tal abot tal-budget li ser jkun fil-15 u 16 ta' Lulju għal daqstant wasalna fit tmim ta' dan il-punt fuq l-aġenda tagħna u ngħaddu għal punt 15 u ser naddi il-kelma li Sinjura Figueredo biex tippreżenta l-emendi għal rapport taħħa dwar l-own initiative fuq eh, ir-rwol ta' tful minimu fil-ġida kontra l-faqar u l-promozzjoni ta' soċjetà inklusiva ġewwa l-Ewropa. Um, 187 emenda, rapporteri kjoġbok. Għada, signore President. Ehm, grazie, President. U grazie l-kollegi illi resqonna dawn l-emendi. Għam ħafna li huma mħasba dwar din il-problema tal-faqar u l-esklużjoni soċjali tal-Unjoni. Għalek, jina naqsam maħom lan illi nikkumpru fukaw fuq dawn istqarrijiet ta' intenzjoni tajba ma' mamlu aktar, aktar minn hekk, speċjalment għal dak li huwa l-ġlida kontra l-faqar. Dawn il-lemendi li tresqu huma varji u hemm ħafna minnhom u hemm ħafna tħassi għalhekk minn ġejjin minn bosta gruppi politiċi. Iżda wkoll jaqblu illi jrid ikun hemm proposta iktar ċara għal dak nixtaqsam idħul minimu fl-istati membri. Jina diġa tkellim dwarha dolodu. U tajt eżempju. Iridu nifukaw fuq żewġ affarijiet li tal ewwel Dan ir-rapport aħna ħanatu kontribut prattiku U biex insolvu l-problema tal-faqar, nridu nkunu prattiċi, ma ma stawx insolvu l-problema kollha. Aħna nafu illi jeżistu ħafna raġunijiet għal faqar u fostom u koll il-faqar tal-ħaddima li xor għedin fxol imma xorta jistaw jitqisbata foqor, foqra. Jina, mux noqot intenni dak li diġant għal. Faċement ma qed nitkellmu dwar il-problema tal-qat, numru li qed jiżdied kull ma jmur ta' nis li huma edha u u kol hemm l-anzjani biex joħ pereżempju do pensjoni baxxi ħafna hemm il-faqar fost it-tfal għax il-familji ma jistawx jgħalaw biżejjed flus biex jgħajxu l-familja u t-tfal jiġu mill-quta l-ewwel. Għalhekk, il-problema marja tal-lara xem problema l-aċċess tas suq tax-xogħol mhux biss għal dak kandu x'jaqsam il- nimpijik imma il-problemi ta' aċċess għal dawk illi mdom dħul bax ħafna u li mandomx aċċess għal servizzi pubbliċi bażiċi ġviri fejn joqogħdu, edukazzjoni u bqija. U nistgħu ngħidu li hemm ħafna nies li qed jiżdiedu wkoll ta' persuni mingħajr saqaf fuq rashom. mux edin biss niprufaw għawnek, u n differenza ndaħlu, u nitkelmu dwar paga minima, titkelmu dwar tħul minimu, u għem differenza. Rridu nitċaraw ħaġa, din il-proposta hija modesta, imma nistaw indaħluh f'sfond ħafna iktar wiesa. Jiġifieri, iġidu naffrontaw din is-sitwazzjoni mwera tal-faqar billi nattakkaw il-kawza. Ovvjament l-impjieg u x-xogħol mhux l-unika soluzzjoni dejjem għax hemm min ma jistax jaħdem għax ma maxjuħ pereżempju għax hemm eh, persuni b'diżabilità, hemm tfal irridu inżommu u dimajnejna dan l-aspetti kollha u li garantixxu li kulħadd hu l-minimu li jippermettilhom li jgħixu ħajja dinjutuża. U hawnhekk idħul minimu jaqdi rwol siwi. Aħna ma nistgħux niddefendu dħul minimu għall-Ewropa kollha, aħna rridu dħul minimu. Ju għam sejjes fuq prinċipju omogenju tal-Unjoni Ewropea, iġifieri li nigarantixxu li kulħadd jgħix b'dinjetà u għalek insibu mezz ta' kalkolu. Unżommu u dimajnejna il-speċifiċitajiet ta' kull pajis. U għalek il-referenza għal direttiva għafa illi l-amministrazzjoni għanda tressa għabbażi ta' ċertu prinċipi. Waħda minnhom hija illi dħul minimu irrit ikun almenu 60% ta' dħul minimu ta' kull pajjiż. Iġifiri, tukun hemm dħul minimi, ovvjament, differenti bejn pajjiż u ieħor, imma l-mod kif jikkalkulaw għarrit ikun l-istess fost istati membri kollha. Mbagħad, irridu nitħlu fċertu dibattiti jiġifieri. l ta' li għanna biex jinnaqsu l-faqar. Dik li qed tagħmel il-Kummissjoni għal dak li mista istess 2020. Dan huwa ftit wisq, mhux qed jagħmlu biżejjed. U mhux biex ma nitkellmux dwar dak li ġa seħħ dak li xaqsam proposta sa' Lisbona, jienet namel sensila ta' proposti. Aħna irridu naraw li ma' kompromessi nistaw nsibu. Jista' jkun jkollna kompromessi. Il-biċċa kbira ta' dawn il-proposti tal-187 emendi emenda jistħoq ilhom il-konsiderazzjoni tiegħi, ġifieri kulħadd jaqbel ma' l-ispirtu ma' l-idea ġenerali ta' dan din il-proposta iżda hemm ħafna repetizzjonijiet. ħafna proposti, ħafna emendi fuq l-istess paragraf, fuq l-istess eh, paragrafu per eżempju. Nistaw nsibu soluzzjonijiet għax ċemendi, per eżempju, paragrafu wieħed fejn hemm numru kbir ta' emendi. Anke il-paragrafu numru 2. Il-bicċa gwira ta' dawn l-emendi kolla bej u ieħor jgħidu l-istess ħaġa, ovvjament mhux kulħadd jaqbel iżda l kbira ta' dawn l-emendi qegħdin jitolbu l-istess ħaġa. Għalhekk jista' jkun li u kunsens. Pen anke għal paragrafu tlieta fejn hemm numru oli ta' emendi li tresu. Stessi tal-paragrafu 4. ħafna emendi u kolmek, paragrafu 5 sitta, seba. U anki l-premessi hawnhekk huwa possibli illi nilħu erba' kompromessi. Wieħed għal dak li għandu xaqsam premessa G. U liħor għal dak li għandu xaqsam il-I. Il-J. Anzi, il-Y. U għalek l-oħrajn. Umbat, għallak li jem fil-rapport, imbazi għal kompromess bej kullħat. Batem ħafna minn diġodda. ġodda. u ħafna minnhom huma komplementari. Mux naraw jekkux possibli konna kompromess. Meta niġu love laqat meċi delegati mill-kazza ta' jihu sem iżda emmek diġa konna tkellimni għaddi u edna li ħafna minna diġa stajna nħorġu opinjoni ta' kompromess. 16 Strasburgu forsi nistgħu niltaqgħu fuq dan il bozz ta' emendi, opinjoni bl-emendi. Għetnitni dwar il-16. Mux bisa bazi dan l-emendi ta' kompromess li tkellimna dwaru. Imma biex naraw, jekkux possibli li l-emendi l-ġodda li juba mresqa imorru bal jistaw jaqblu ma l-kompromessi oħrajn ovvjament. Iżda kif edna ħafna ripetizzjonijiet. U ħafna minn dawn l elementi nistaw nsibu kompromess bejn nitom għax. Emmin jaqbel. Ovvijament fejda mux possibli f'dak il-kas nivvutaw il-Komitat Ġunju. Mbagħad se tiddeċidi maġġoranza. Dawn huma kwistjonijiet ċentrali. Bażi tagħhom nistgħu insibu soluzzjoni. jekk għandek direttiva qafas b'sensiela ta' proposti, għandek ħafna delegazzjoni tiris u emendi f'dan il-mod. U jiena hawnhekk ser nippreżenta emenda ta' kompromess mbagħad naraw. anki l-anijiet ta' fil-faqar. U stess insomma jott għal oqsmara illi jitkemmu dwar prioritajiet u l-gruppi ta' prioritajiet dan il-politika. U l-kriterji illi għandhom ikunu prezenti f'dan il-suġġett. Jien musa noqgħod nagħti dettalji dettalji fuq l-emendi wieħed wieħed għax hemm ħafna. Imma kif intom fimtuni. Jiena lesta e, u jidher li hemm kulħadd huwa lest li joħroġ sens. U naraw b'xi mod kif ħantejbu dan it text Il-maġġoranza ta' dawn l-emendi kif edna huma ħajkunu faċli biex neħu kompromess fuqhom. Merci Madame la Présidente. Euh, Madame Figueredo, excusez-moi. Grazie, President. Signora Figueredo, skużani tali ma ġejċ alla għatijak il-bira. Kienem noqas taftejn nixtieq nenfasizza għatta affarijiet. Tħul mi mm, xogħol eh, madux jipproteġi n-nies kontra l-faqar. Waqt dan il eh, periodu ta' kriżi, il sistemi ta' protezzjoni kellhom rwol importanti ħafna biex innaqsu il-faqar Iżda. Kenna differenzi kbar bejn l-istati membri. Waqt eh, matul din is-sena fil-ġlieda tagħna kontra l-isklużjoni soċjali u il-faqar, kien fatt l-istrateġija tal-Lisbona kienet falliment sieħa sieħ għaliex aħna ma neħiniex il-faqar, issa permezz ta' dan minħabba fek għandna responsabilità ġdida. Irridu nirreferu għal l-anijiet tal-millenju tan nazzjonijiet Uniti. Sinjura Figueiredo nafu li għandek ħafna xogħol din hija ħaġa tajba għal kompromessi, naf li kellek ħafna emendi sottomessi, però tliet punti importanti ħafna. Irridu nagħtu importanza kbira li żgħażagħ għaliex huma l-ewwel vittmi tal-kriżi. Huma spiss ikunu Eh, soġġetti għal diskriminazzjoni fir-rigward ta' aċċess għal drittijiet soċjali, per eżempju fi Franza, l-aċċess għal revenue ta' solidarjetà huwa limitat ħafna għal żgħażagħ ta' inqas minn 25 sena u biex ikollhom aċċess għal Active Solidarity Revenue inti tkun ħdimt għal sentej u nofs diġà u hemm qatt ta' kundizzjonijiet oħrajn barrafek u għal daqstant dan jiġbor fih inqas minn wieħed fil-mija taż-żgħażagħ. Din hija xi ħaġa li għandna nżommu f'moħħna. Hemm ta' emendi oħrajn li rridu nieħdu konsiderazzjoni fil-ġida kontra il-faqar u nies li mandomx fej jiexu għal iridu nagħtu natu iktar attenzjoni li l-iktar individwi fraġli. Rridu nassiguraw li tħul minimu il-level tiegħu jieħu konsiderazzjoni it-threshold tal-faqar biex jikkarantixxi riżorsi biżejjed għal kull individwi biex individwu biex ikun jista' joħroġ minn faqar. Inti stess qed li dan it-tħul minimu għandu jkun tajjeb bizzejet, għandu jkun għandu jkun għattisibli għal kulħadd u għek jenat nirreferi l-komunità ta' Roma. Grazzi ħafna. Frederick Darden, kjoġbok? Grazzi, Signora President, fisem il-grupp ta' l-SND jiena nishtiq najt li aħna krati li qed eh, nuru interess fi gruppi vari u dan qed nirreflettuħ fat ta' mendi li ġew sottomessi ħafna mendi huma riċenti ħafna u dawn se jagħmlu ix xogħol ta' rapporter iktar diffiċli xi kultant ikunu simili però jew inkella jikkumplimentaw lil xuxin u hawnhekk qed nirreferi għall emendi minant il-grupp tal-ħodor. Nixtieq ngħid kemtejn dwar dan. bħala rappresentant tal-grupp tal-SND, importanti li nammex insemmi dan batem l-emendi tal-gwe u jien nishtiq nenfasidda il-xol li sar emmek u nirringrazzja li rapporter tal-li laqana l-bira biex nipprivaw nsibu kompromess. Din, dan huwa suġġett importanti u importanti fir rigward ta' inklużjoni soċjali il-ġlieda kontra il-faqar u dan huwa enfasizzat sewwa fir-rapport kollu u fl-emendi. Dwar l-emendi, Permezz ta' aneddotu jena nista insemmi id-diffikultajiet lingwistiċi involuti, it-termini varji untużati hawnhekk, il-medja, il-medium, etc. Naħseb li rridu nibdlu xi ftit dawn il-punti finali, punti lingwistiċi Issa, dwar is-sustanza, il fil tagħna nħossu li aħna għandna opportunità hawnhekk li nitolbu lill kummissjoni għal direttiva qafas b'sistema ta' tul minimu di mhux tkun l-istess fl-Ewropa kollha, però naqbel li għandna bżonn ta' qafas ta' referenza identiku fl-Ewropa kollha idu wkoll nieħdu konsiderazzjoni l ispeċifiċitajiet ta' kull stat u jiena nħoss li fil-pajjiżi nordiċi dawn diġà għandhom din is-sistema ta' ftehim kollettiv li mandiċ tiġi imxekla jew medda. Din hija xi ħaġa li rridu nżommu f'moħħna. Apparti minn dan il-punt, ġifiri nitolbu għal direttiva, dan it-tul minimu li għandu jiġi maniġjat minn stati membri, mill-istati membri differenti, għandu tkun waħda mill-lodda għal ġida kontra il-faqar u biex niprotegġu li l-iktar gruppi vulnerabli. Kif għal il-rappresentant tal-grupp tal-ħodor, hemm ukoll bżonn għall aċċess universali għal servizzi u prodotti, inklużjoni soċjali u tul minimu dawn ma' affarijiet li għanna komplu ninsistu dwarhom f'dan ir-rapport. Fl-aħħar jiena nixtieq ngħid sempliċement li aħna irridu naħdmu b'mod kostruttiv ma'kom ma' rapporter biex nkunu nistaw noħorġu kompromess tajjeb li jieħu konsiderazzjoni din is-sitwazzjoni. Grazzi. Signora Lynn, grazzi ħafna Signora Figueiredo għax xogħol tiegħek jien għamilt emendi għal kemm jiena x xedow tal-grupp tal-Alde. Jiena oġobni ħafna il- l-rapport oriġinali tijak oġobni ħafna iktar minn uħut mill-emendi. Mandiġ problemi bl-emendi, pero jina naħseb li huma biss ripetizzjoni u rapport li kun ċar u fukat huwa aħjar. Jena dejjem appoġġajt il-minimum income guarantee għan-nies kollha fl-Ewropa iżda naf li hemm xi nies fil-grupp tiegħi li mihomx Daqsek favur tal-direttiva AFAS jgħidu li mhijiex iż-żmien tajjeb għal direttiva AFAS għaliex minħabba l-kriżi ekonomika preżenti f'dak li qed jiġi fil-Greċja, Portugal, l-Irlanda, ħafna stati membri differenti ukoll ma, ma jafux eżattament jekk din jiex idea tajba bħalissa. Uħut qed jazbu jekk u iż żmien tajjeb għal kem Mbagħad kien hemm min kien qed jappoġġa din l-idea. Ma nafx din hi xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-kompromess li kont qed nitkellem dwar jew inkella jekk nagħmlu x'mira ta' 60%. Jiena fil-bidu meta rajt din, jiġifieri mira ta' 60% ta' tħul ta' medju, jiena tiva idea tajba. Pero jekk namlu hekk namlu 60% tal-tul minimu mbagħad it-tul ta' kulħadd jibda jiżdied bil-mod il-mod allura dan iridu noqogħdu ziduħ kull darba għaliex inti jekk kitkun ksibt is-60% ta' tul medju għal daqstan għalhekk bat inti jkollok problema kull darba f'kull stadju differenti meta dan jibda jiżdied. Għal daqstan, naħseb aħjar namlu xi ħaġa li tkun fir-rigward tal-livell ta' faqar. Biex bekk ikonna indikaturi, indikaturi tal-faqar, ikun aħjar kikun għamlu dan, aħjar mill-li konna il-medja il ta' 60%. Il-punt ta' Senjura Deli kien punt tajjeb, jaxħaġa li naħdimt fuq għaw kol, dwar għanijiet biex innaqsu il- faqaru persuni li mandom saq fuq rasom. Jekk aħna nipruvaw immorru għal din dan il-percentaċ nibdew nitilfu fl-iskop. Jiena naf li fil-grupp tiegħi ser ikun hemm problemi b'dan u għal daqstant ma nafx jekk il-grupp kollu u ser ikun jista' jaċċetta id-direttiva. Iżda naħseb li jekk ikun hemm xi kliem formali li jitkellem dwar tul minimu fuq livell ta' stat membri ta' stat membri xi ħaġa simili għal rapport oriġinali tiegħek. Is-Sinjura Costa. Eh, grazie, io ringrazio molto. Grazie sew. jena nishti ringrazja ħafna l-Onorevoli Figueredo ta' dan il-rapport din il-ħidma tajba ħafna tagħha, anka li xi dejjem kienet disponibbli biex tilħaq kompromessi li jistgħu jibnu test aktar maqut. Ukoll tat opportunità biex jiġu nklużi elementi li aħna ħejjejna. Biex bek dan kollu jsir fi spirtu illi jista ta' bilħa ikollu riżultat. Jina flimkien mal-kollega, kofferati u kollega, oħra provajna nitrattaw dan pala strument li għandu valur. Mux biss biex ġilet kontra l-faqar u ta' solidarieta u ġustizja soċjali ma' u koll ikollu intervent antiċikliku fuqt ta' krizi ekonomika. Għalix għandu possibilità wkoll ta' aktar domanda aktar autonomija minnaħa tal-persuni nafu illi dak l-lum jider bħala xi spiża huwa fil-verità investiment biex bekk il-persuni ma jkunux aktar dipendenti. Dan għandu spejjeż kbar għal welfare u l-fondi pubbliċi. Nixtieq nżid ukoll nixtieq ngħid illi huwa importanti li nisħu dwar il-karattru ta' dan l-istrument li huwa meħtieġ li jibgħat sinjal b'saħħtu f'din il-ġlieda kontra l-faqar ta' tħul minimu jrid ikun Irid uh, ikollu miegħu wkoll miżuri integrativi oħra għaliex irid ikun strument li jkun komplementarju ma' servizzi oħra palma diġa jiġri f'pajjiżi Ewropej li huma aktar attrezzati minn dan il-punt di vista. Jiġifieri jrid ikun hemm taħlita ta' sigurtà soċjali aktar komplessiva jiena nemmen ukoll fil-rigward tal-aħħar interventi li smajt illi direttiva qafas illi ovvjament tħalli fidejn l-istati membri u l-partijiet soċjali illi jfissru l-aspetti marbuta ma l-applikazzjoni fiħdan l-istati membri dan għandu sinifikat kbir mhux biss sinifikat simboliku imma biex jagħti tweġiba għal suġġett illi fi diskussjoni ftit ilu meta ħana konet nitkellmu dwar l-linji gwida għall-impjiegi edna kif il-ġlida kontra il-faqar baqat pala xi ħaġa li mietet fuq omma, anke fuq livell ta' Nazzjonijiet Uniti fuq livell tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk din direttiva qafa se tkun konsiderazzjoni s-sussidjarjetà nittamaw li kollha sinifikat li tagħtu tweġiba aktar maquda u aktar sodisfaċenti. U forsi wkoll tista' tqarreb ġenerazzjonijiet ġodda persuni l lum iħossuhom imwarba minn ħatar istituzzjonijiet tqarribhom aktar għal din ir-rieda b'saħħitha li l-Unjoni Ewropea illi taraf b'mod effettiv din iċ-ċittadinanza illi tinsab ukoll fiħdan Trattat ta' Lisbona u jiena naħseb illi l-ħidma ta' Nevelu Figoredo biex hija tagħti valur għal dawn l-emendi li għandhom sinifikat kbir għalina nittama illi jiġu mill f'dan il-moment għaliex aħna provajna niproponuhom mhux biss bħala parti politika kolli ma flimkien ma' rappresentanti minn eh, gruppi politiċi oħra fil-kumitat tagħna. Merci, Monsieur Ludvigsen. Grazzi, Sur Ludvigsen. Grazzi, Signora President, jena nishtiq nistenajt sam il-bidunet li jena nappoġġa 100% l-sforzi kollha biex innaqsu il-faqar fl-Ewropa. Din hija xi ħaġa li rridu nirrikonoxxu. L-Ewropa hija differenti ħafna. Frederick tkellem dwar il-sistema ta' collective bargaining u naħseb li huwa importanti li fejn ikonna ftehim ta' collective bargaining inkomplu nieħduhom in konsiderazzjoni. Ta' jkollna diskussjoni dwar is-salarju minimu jew tul minimu. Kultant ikun diffiċli li nkunu nafu x'numa id-differenzi uħud jitkellmu dwar salarju minimu jew tul minimu irridu nispeċifikaw eżattament dwar xiex qegħdin nitkellmu. Is-salarju minimu huwa spiss is-salarju minimu f'ftejjem ta' collective bargaining kif qal Frederick dan huwa element importanti u ma naħsibx nistgħu nibdlu l-affarijiet hawnhekk aħna ma rridux nieħdu riskju li inxeklu ftehim ta' collective bargaining kif et da eh, l-Europa hija differenti ħafna u għal daqsant irridu nieħdu eh, dan in konsiderazzjoni. Naħseb li ma hemm memx membri oħrajn li jixtiequ jitkellmu għal daqsant nadi il-kelma lis sinjura Figueredo biex tikkonkludi. Il-Kummissjoni tixtieq titkellem ma rajtekx titlob biex titkellem għaw ġat jor il-Kummissjoni li jixtieq jitkellem. wara li ħasbet tal-Kummissjoni deċidiet li tkellem. Grazzi ħafna. Minħabba li ġejt mistoqsi xi domandi, ħansemmi xi punti, ħan rispondi. Naħseb li rapporti jagħti spinta biex nid-debattu fuq dan id-dossier u jiena naħseb li hemm xi punti fatwali ta' referenza li il-kollegi tijaj irridu jaqsmu ma' segretarjat nibatomkom bil-miktub u ser nof senatukom xi punti fatwali biex bekk nkunu tistaw tkunu tistaw eh, tabuzzaw iktar rapport. Signora Figueiredo, issa nadilek il-kelma.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 nixtieq li ninkludu mill-2008, ma nafx eżattament fej edha rekomendazzjoni tal-Kunsil ta' 3 ta' Ottubru tal-2008. Ċer ninkludu dan il-punt. biex nindirizzaw dan il-fatt li jintom semmejtu dawn edin fil-premessi u u koll fil-rapport innifsu. nifsu u fil not spiegativa din rekomendazzjoni ma kellix il-rizultat li xtaqt il-Kommissjoni għalix inkella kieku ma konniex nispeċa din is-sitwazzjoni għal daqstant aħna qegħdin nitkellmu dwar qafas biex insaħu dawn il-miżuri. Jidu nieħdu konsiderazzjoni il-gravità sa' situazzjoni. Issa biex nirrispondi għal kollegi li jitkellmu. Ntwerra fil-komitat li hemm diffikultajiet kbar biex nilqu kompromess dwar id-direttiva, xandu jkun hemm fid-direttiva, xandu mkunu l-anijiet. U jiena naħseb li għandu jkun possibbli għallin għassan niprofa naħdem f'dik id-direzzjoni, bat naraw. Jien nixtieq um, nagħmel punt, nċara punt dan mhuwiex dwar salarju minimu. Mhux dwar uh, collective bargainings, dan ser jiġi rispettat taħt leġiżlazzjoni fil-pajjiżi differenti. Din hija l-opinjoni tiegħi għal inqas Anka f'dak li ktibt din il-kwistjoni xmedda il-fatturi varji ta' pajjiżi differenti fir rigward tal-pagi huma rikonoxxuti, però għandu jkun hemm mekkaniżmu ikkreat li jwassal li l-istati membri ikollhom tul minimu. Allura dan mhuwiex dwar kontribut u jiddependi fuq il-budget ta' pajjiżi differenti. L-Unjoni Ewropea għandha rwol importanti hawnhekk, jista' jkollha rwol importanti hawnhekk fil-budget Ewropa. Jista' jkun li hemm problem, kien hemm problemi f'xi pajjiż partikolari, dan m'għandux iwassalna li ninsew il-faqar estrem. Kif diġajet, qed din mhijiex kwistjoni ta' paga minima. M'għandniex niġu involuti f'dan jon kella fil-collective bargaining. Aħna interessati fitħul minimu irrispettivament mill-kontributi u allura direttament mill-budget tal-istat. Ovvjament, emmat ta' kwistjonijiet hawnhekk hemm is-60 fil-mija ta' tol minimu tal jew tul medju. Din hija kwestjoni li toħodna lil in mill-threshold tal-faqar pero rridu niddefinixxu dan threshold. Sittin fil-mija tal paga medja nazzjonali fl-istati membri. U dan iwassalna l-kwistjoni ta' tħul minimu fl-Unjoni Ewropea. Il-kunċett huwa li huwa ta' tul minimu fl-Unjoni Ewropea iżda mbagħad spiċċa jikkonċerna wkoll il-tul minimu fi stati membri differenti individwali. Allura, il-kondizjonijiet ta' ċessa servizzi pubbliċi għandu jittieħed in konsiderazzjoni. pajjiżi differenti. Dan huwa faċilitat u għaktar sempliċi, forrajn huwa bxejn, forrajn huwa biħlas. Għaldaqstant dan ifisser li għandhom jiġu rikonoxxuti eh, l-fatturi differenti ta' kull pajjiż. Nkella jrid ikun naqfas komuni din għal proposta tiegħi. U allura il-Kummissjoni Ja mitluba f'din is-sena ta' ġlida kontra il-faqar. Kummissjoni hija mitluba li s sinjal toħroġ bi proposti. Hemm proċeduri tajbin fi stati membri, f'xi stati membri, iżda foħrajn le u xi stati membri għandhom bżonn ta' lajnuna tal-assistenza. Dan huwa l-element ta' solidarjetà fl-Unjoni Ewropea permezz tal-baġit tal-komunità. Jiena naħseb li dan huwa il-qafas. U allura fis-16 ta' xar għanna laqa għabazi tal-proposti Umbat inkunu nistaw namlu la fejt mod iktar speċifiku. Grazzi ħafna. Nishtiqlek kull suċċess bla bot tal-emendi ta' kompromess. Il-votazzjoni fuq ir-rapport tiegħek se tkun fl-24 ta' Ġunju. wara il laqat tiegħek ma' shadow u ma' membri oħrajn u r-rapport tiegħek kif emendat mill-kumitat ser jitressaq fil-plenarja f'Ottubru u fl-istess ħin ser ikun hemm il-Ġurnata Internazzjonali għal ġida kontra l-faqar waqt dik is-sessjoni ser ikun hemm seduta fejn ġim istieden is-sur Paul Boucher fil-plenarja. Aħna konkludzejna l-agenda tagħna għallum nixtieq nirringrazzja lil membri kollha li baqgħu sal-aħħar tal-laqa. Skużawni għal dak li ġara dalodu. Ser inkomplu għada u il-Viċi President tmexxi il-laqa għada. Grazzi.